Morel isn't in yet. Yes. Oh, ah, he's, oh ah, sorry, I haven't seen it. Okay, okay. Dear colleagues, good morning. Nodwa tajba, kollegi. Mela, nistaw nadottaw l-agenda tal-lum? Grazzi. Jena għaddu mill-ewel għal-punt numru 3, mbat namil l-avvizi zjettart. Aċċess l informazzjoni kta kontra l-ħasil tal-flus minnaħa tal-autoritajiet ta' taxxa na' konsiderazzjoni eh, tal-emendi, rapporter u Manuel Morel, 52 emenda li ġew prezentati, rapporter i-prezenta tlet kompromessi, għanaddi il-kelma mill ewwel lilu. Grazzi, Sur President, rridu nejdu li l-Parlament Ewropew il leġislatura tiegħu ra għajmen mil-ġdijt eh, fuq eh, il-ġustizja fiskali, nafu li kien hemm ukoll reċentament eh, il-grupp fuq l-inkjesta tal-Panama Papers u għanna attivitajiet oħra għaddejjin illi juru illi meta aħna rridu naġixxu nistgħu naġiċu nistgħu nipproponu f'dan iż-żmien iż-żmien Illi mhux daqshekk sabiħ, imma somma naħseb li mixin. Lura din l-aġenda ta' trasparenza fiskali li hija waħda mill-iktar importanti li għandna qudiemna għalfejn. Illa li in-nies eh, imdej arrabjati bil b'min eh, qed jipprova iqarra u jonqos mill-obligi fiskali, naħseb li kulħadd għandu jkun l-istess fajnejn il-liġi qudiem l-awtoritajiet tat-taxxa. Dan eh, u għal sib ta' dan il-rapport imma wkoll ta' numru ta' direttivi li donnom mixin fi direzzjoni tajba. Kontent koll li hemm konsens bejn li stati membri fuq eh, l-informazzjoni tittenata fil-ġrida kontra il-ħasil tal-flus u l-finanzjament ta' terrorizmu. Eh, flimkien ma dak koll li ħadmu mija fuq dan ir-rapport li ħadimna f-sens tajjeb aħna nixtiequ ngħidu li provajna insaxħu eh, ġlieda kontra dak li huwa fraudolenti u dan permezz ta' skambju automatiku ta' informazzjoni. Il-test fl-aħħar mill-aħħar huwa wieħed bilanċjat grazzi għal ħidma ta' kull wieħed u waħda minn shadow reporters. Kena u koll il-missjoni ta' inkjesta nasab li eh, id-dibattitu jrid ikun wieħed realistiku għaliex l-autoritajiet fiskali jridu jkunu mħejjija, jridu jkollhom lodot kollha allura aħna għadna illi sal-ħarifa li ġeja l-istati membri jridu jimplementaw din id-direttiva illi għandna fuq livell tal-Unjoni. Fil-fama tiegħi ħidma tajba u importanti li jkollna din l-ugwaljanza fiskali illi nafu illi huwa bżonn fl-Ewropa imma anke b'nadi oħra. Grazzi. Um, give the floor to EPP Shadow, Mr. Van Denkenderlare. Dank u wel, uh, <clears throat> voorzitter. Goedemorgen, uh, collega's. Ik um, zal kort... Grazie, Hafna. Grazie, collega. het Għal tkellem fil-osor. Eh, Pan ma kien il-proċess fil-kwistjoni kollha kemmi, jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal ħidma tiegħu u rnexxilu jaġġel kien effettiv ħafna. Aħna ridna li l-approċ tagħna jkun iżjed ibes għal dik li hija taxxa. Niskambju ta' informazzjoni fil-kuntest tal-leġislazzjoni ta' kontra ħasil tal-flus. Is-sinerġiji b'saħħithom li hemm bżonn li jkunu riflessi, jina għalhekk naħseb li l-priorità hawnhekk hija li rridu nadottaw il-proposta tal-Kummissjoni għalhekk għandna xi eh, emendi nixtuqu in eh, nipproponu ma naqbel ukoll li l-informazzjoni fuq il-sieda ta' benefiċċju tkun disponibbli għall awtoritajiet kollha anka eh, b'mod ġenerali mingħajr frontieri. Huwa importanti li jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet u anke mal-Kummissjoni l honorable Learners. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna u koll il-rapporter. Grazzi l-Sur Morel għal proċess ta' negozjati verament li meċa ħarir u għal elementi strutturati tajab ħafna. Fl-opinjoni tiegħi li ju issa qed tlesti qafas tajjeb għal kooperazzjoni u trasparenza bejn l-autoritajiet fiskali huwa lan tal-eżerċizzju. Nittama li l-proposta tal-Kummissjoni ħattejjeb il-trasparenza l kooperazzjoni bejn l-autoritajiet tat-taxxa. Ħaġa li kienet problematika kien l-aċċess tal-autoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni ta' kontra ħasil tal-flus. Għalhekk hemm bżonn li dawn il-prassi narmonizzaw fuq livell ta' Unjoni. Permezz tal-emendi tiegħi nixtieq nefasizza id-dmir tal-ġurisdizzjonijiet sabiex jinvestigaw l-informazzjoni li jirċievu kemm jista' jkun malajr. Tkun xi tkun l-sors tal-informazzjoni. Apparti dan nixtieq li l-Stati membri kollhom l-obbligu li jagħtu notifika lill kommissjoni jekk għal xi raġuni jew oħra mhumiex kapaċi jew ma jistgħux jagħmlu investigazzjoni għabbażi tal-informazzjoni jkunu rċevew. Dan jevita li l-autoritajiet tat-taxxa tal-Istati membri joqogħdu jħarsu l-naħa l-oħra u ma jagħmlu xejn dwar l-informazzjoni kollhom. jkollhom. Jiena nemmen ukoll li informazzjoni ta' kontra ħasil tal-flus għandha taqa taħt skambju awtomatiku ta' informazzjoni. Grazzi. Thank you, Neil Torvalds. Grazzi ħafna sa' Neil Storvalds. Grazzi ħafna Sur President u għal oħra, grazzi l-rapporter ukoll. Jena naħseb li nixil namdu xaħġa naqra ħjar imma fl-istess ħin nibza li ħallejna jew qegħdin nħallu ħafna nuqqasijiet warajna. Din it-tip ta' leġiżlazzjoni mis-seżisti diġà fl-2003. meta daħlet fis seħ direttiva tal-banek, għaliex id-direttiva tal-banek, waslet sabiex in-nies ħarbu u e, marru għant organizzazzjonijiet bħal e, tal-Panama Papers. Jek tħarsu lejn, is-sit il-ġdid istaw taraw li din is-sena irnexxielhom jinkludu wkoll korja e, Korea ta' fuq li mhijiex eżattament li żjed parti ċentrali ta' din il-problema. Jek tħares lejn il-kazino Lasnet li 60% fil-mija tal fatturata tal-kazino ġej minn sorsi ta' eh, tħul li marfux bijom. U innu nuqqas li hemm dan id-dritt li wieħed jintesa qed tiġi applikat fil-kazino. Iġri din il-leġizlazzjoni taħdem kontrina. Għana nafu kol li il-proċess ta' due diligence mhuwiex fil-fatt tajjeb daqs il level li ħajkonna bżonn. Imma sissa qed nippruvaw intejbu l-affarijiet u jiena nittama li ħankunu nistgħu nkomplu mixin f'din id-direzzjoni anke fil-ġejjieni għaliex ħajkonna bżonn strumenti ħafna iżjed ibsin biex ikunu nistgħu neħilsu minn dawn in-nuqqas il-nimlew dawn il-vojt kollu li hemm fil-leġiżlazzjoni. Grazzi ħafna, issa l-kellim li miss. Molly Scott Cato. Grazie ħafna sur President jirkoll nixtieq nirringrazzja l-Manuel għal ħidma eċċellenti tiegħu fuq dan il-fajl. il leġizlazzjoni proposta hija kruċjali palma qalu sabiex l-awtoritajiet tat-taxxa jkollhom informazzjoni biex jiġġieldu l-frodi tat-taxxa Għalhekk aħna nħossu li l-Parlament għandu jieħu l-opportunità sabiex juża l-opinjoni biex jenfasizza kwistjonijiet li jistgħu tejbu leġiżlazzjoni u b'mod ġenerali l-qafas li fihom li fih joperaw l-awtoritajiet tat-taxxa. Għalhekk aħna nappoġġaw tnejn mill-punti ewlenin li huma fil-kompromessi tar-rapporter. L-ewwel l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni li għandha x'taqsam ma' direttiva ta' kontra ħasil tal-flus bejn l-awtoritajiet tat-taxxa din tkun ta' benefiċċju effettiva biex tiġġielet il-frodi tat taxxa transkonfinali, kif ukoll aħna favur li l-Kummissjoni kollha aċċess għall informazzjoni. Nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal xi ftit mill-emendi tagħna li forsi jiġu appoġġati minn gruppi politiċi oħra wkoll. Fl-emendi 35 u 42 aħna proponejna lill awtoritajiet tat-taxxa tuhom possibilità li jagħmlu ċertu inkjesti taħt is-seta tal-Awtorità ta' taxxa Domestika u dan sabiex ikollhom ikun jistgħu jieħdu informazzjoni addizzjonali dwar fejn il-part ta' taxxa jkun involut l-autorità ta' taxxa dan jista' wasal kooperazzjoni amministrattiva. Għalhekk naħsbu li jkun effettiv ħafna sabiex din it-tip ta' kooperazzjoni isseħħ ukoll anka bejn eh, l-awtoritajiet ta' taxxa. Fl-emenda 49 aħna rridu nwessaw eh, l-ambitu ta' aċċess li jkollhom l-awtoritajiet ta' taxxa u dan ukoll jinkludi eh, informazzjoni oħra koperta mill-direttiva AMLD li tista tkun utli ħafna anka sabiex nidentifikaw il-frodi ta' taxxa. Fl-aħħar net aħna nsolbukom li tikkonsidraw li tappoġġaw l-emenda 15 li hija infassla għabbażi ta' suġġerimenti moti għalinna minn esperti li indirizzaw b'mod konkret dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva fil-kontest tal-attività professjonali tagħhom. Għalhekk l-emenda b'mod ġenerali issemmi numru ta' eh, voids eh, eżistenti u naħsbu li tkun idea tajba li nużaw l-opportunità moti għallimna minn dan il-rapport sabiex nindirizzaw ċertu kwistjonijiet u nifsu kol dibattitu biex nindirizzaw id-djufijiet possibli li jista' jkun hemm fid-direttiva kurrenti. Grazzi. Grazzi ħafna. Għabda dan muxaw. L-onorevole Arekja Tondo. Grazie ħafna, Sur President. Jien ukoll nixtieq ninaqat mal-ftehim u mal-qbil tal-kollega Tana Morel li qed jippreżenta fuq dan ir-rapport. Jiena naħseb li din hija opportunità li nimxu il qudiem fil-politika ta' ġlieda kontra l-evażjoni fiskali. U għalhekk jiena naħseb li huwa importanti il-ftehim li nexxilna nilħqu. Jien ukoll ovvjament naċċettaħu nappoġġaħ X'taq sempliciment insemmi li il-kontenut tal-emenda li prezentajt jiena flimkien ma' kollegi eh, Hornas Fernandez eh, l-emenda 51 din għandha x'taqsam mal-soġġetti passivi tal-iskambju ta' formazzjoni. Jiena naħseb li importanti li nżommu f'moħħna li d-direttiva li qegħdin napprovaw tipproponi biss li l-iskambju ta' formazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tal-taxxi tal, tal, tal, jirreferu għal dawk li għandu xaqsmu għall-amministrazzjonijiet ta' taxxi. Imma ċudu tiftakru li id-direttiva kontra ħasil tal-flus li diġa kienet diġa teżisti fl-Unjoni Ewropea tajt li s-suġġetti ta' din l-investigazzjoni tal-taxxa huma ħafna iżjed minn hekk fil-fatt il bieraħ il-Kummissarju Ġirova kienet fil-Kumitat fuq il-Panama Papers u wieġbet il-mistoqsijiet tad-deputati kollha u kulħadd kienet jilmenta għax qalu li hemm bżonn aktar eżiġenzi eh, li direttiva ta' kontra ħasil tal-flus kun aktar stretta. Jina niftakar li din direttiva tinkludi u tajt li l-investigazzjoni ma taffetwax biss dawk li hemm il-kontijiet fisimhom imma anka eh, l-istituzzjoni ta' kreditu, notara, eh, avukati, dak kollu li huwa l-estensjoni ta' ċaqlie finanzjarju li jista' jaffettwa hemm il-ġestituri tal-fondi, il-fondi il differenti li jeżistu, eċetera. Ġviri, hemm ħafna u ħafna eh, persuni inklużi fid-direttiva ta' palessa li din id-direttiva ma tinkludihom xu għalhekk nixtieq nagħlaq sur President billi ngħid li peress aħna qegħdin noħorġu biss opinjoni, din hija opinjoni li l-Kunsil diġà approva il-direttiva u għet jistenna din l-opinjoni, aħna nistaw natu aktar opinjonijiet. Jina naħseb li tkun idea ħażina jekk fil-rapport tagħna l-Parlament jgħid li l-iskambju ta' informazzjoni mhux biss għal dawk li għandhom il-kont fissimom. Irridu ninkludu wkoll eh, dak kollu li eh, għandhom xaqsu ma' traffiku tal-flus. Għalhekk, din hija xi ħaġa nixtieq li eh, ninkluduha sabiex din l-emenda tiegħi li qed ninkludi jiena tiġi aċċettata mill-Parlament. Grazzi ħafna mawx. Is-Sur Zani, tixtieq titkellem? Iva, grazzi, żewġ minuti malar malar, niskuża ruħex wasal tard. Fuq dan ir-rapport nixtieq nirringrazzjaw ir-rapporter għal xaħna naħsbu li sar. Saret biex xogħol tajba, kemm minn perspettiva tal-menti ta' kompromess kif ukoll il-kontenut ġenerali. U jina naħseb li dan jista' jkun pass il qudiem żgħir lejn it-trasparenza u il-ġlieda kontra ir-riċiklaġġ il ġlieda kontra ir riċiklaġġ tal flus Għalhekk ċertament hija xi ħaġa pożittiva u nittama li fil-votazzjoni ta' għada jista' jkollna eh, riżultat tajjeb għalix il-kontenuti huma importanti ħafna u jtejbu l-affarijiet anke mill-opinjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela jekk m'hawnx talbi oħra l-kelma ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter. Grazzi ħafna, Sir President, ħanżhom fil-qasir, għaliex fil fatt nistaw nejdu eh, pozitivament li jem konsens għadni għaf smajda kila għalis Surzanni vera, dan huwa pazzajra, jena minix għet nipretendi li għet eh, noħol u eh, il-leġizlazzjoni fiskali mill-ġdijt għawnek permessa dan il-rapport, pero fl-istess ħin, naħseb li permessa dawn il-sit passi zaħar nistaw naslu għal-pass kbir. U dak li għet jistennaw minna, dawk li għal eh, ġawna nishtiq nisemma dak li għali l-onorevoli Joregi Tondo dak li jridu jismaw l-elettori tagħna nittamaw li għadapita daw kol il-vot ikun wieħed pożittiv biex nuru li l-Parlament irid ikun minn fuq taqdiem f'din il-ġlieda kontra il-frodi fiskali. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mela l-votazzjoni ħasir għada. Iva għada. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Imma minix qed nara rapporteraw. Mela, fiex xin kella tibda? F'ħames minuti oħra. Tajjeb, mela jien għamlu pawza ta' ħames minuti u nistennew ir-rapporter. Iva vera fil-fat għanda raġun għax suppost kont l-agenda kena nibdew dan il-punt fil disa u nofs mela 5 minuti għan waqfa. So we start now our point for the agenda, Banking Union Annual Report. Mela punt li miss fuq l-agenda tana, il-rapport ta' l unjoni Annuali tal-Unjoni Bankarja. E, Nadir kelma li danu ta' hubna il-rapporter. Grazzi kollegi. Jina f'dan il-rapport id-deċidejt li niġbor flimkien il-kwistjonijiet skont il-pilastru tal-Unjoni Bankarja li huma marbuta magħha. Jina ħsibt li B'dan il-mod ikonna struttura ċara u loġika. Għalek kienu zajt il-rizoluzzjoni ta' supervizjoni u l-assigurazzjoni ta' depozitu. Imma eh, għamilt e, ukoll sezzjoni separata fuq ir-rapport tal-kwistjoni tal-backstop fiskali. Jina rajt li għandha tkun indirizzata bħala kwistjoni f'dan ir-rapport minħabba l-importanza tagħha, speċjalment f'dan l-istadju. U tini net minħabba l-fatt li din il-kwistjoni hija parti minn eh, realtà legali differenti, għandha tiġi trattata b'mod separat. Forsi tiftakru li fil-premessi tal-ftehim intergovernamentali tal-Fond ta' Riżoluzzjoni Waħdini eh, il-kwistjoni tal baxo Fiskali tissemma. U aħna għandna diġà faċilità ta' self linji ta' kreditu flejn fuqhom bejn l-istati membri individwali. U f'Settembru kien hemm diġà 14 minnhom. Ma nifhem li fil-ġejjeni l-backstop se tkun bejn is-sem semmu l-istati membri. Iġri probabilment għaddi minn xi ftehim intergovernamentali wkoll għalhekk hemm bżonn ta' approċċ separat. Għaxa snin li ġejjin mhix ħataqa' taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja. Issa fuq is-supervizjoni Jina ħsibt li l-kwistjoni ta' non-performing loans għanna bżon natuwa attenzjoni kbira minna ħatana ta' parlament għalix għanna bżon xorta wahda urġentiment li nieħdu azzjoni jemmek. Kem biex intejbu il-qafas ta' insolvenza fl-istati membri fl-Europa imma wkoll irridu nħarsu baktar serjetà li kif nistgħu nistimulaw it-tkabbir sabiex ikonna inqas self um, u mux dawk li ma jatux prestazzjoni tajba. It-tili punt li jena naħseb importanti dwar supervizjoni għandhom xjaqsmu mal-finalizzazzjoni ta' Basel 3 jew nsemmuħx nsemmuħ. Mod partikolari, kemm il-linji gwida internazzjonali jridu jkunu vinkolanti kif ukoll nassiguraw li konna modelli internazzjonali għalhekk jiena semmejt dawn il-punti fil-proposta tiegħi għal dan ir-rapport. U jiena personalment nemmen li f'dan il kuntest irridu nimmiraw li noħolqu kondizjonijiet indaqs sabiex dak li qed jiġri fuq livell internazzjonali fl-opinjoni tiegħi kompli jiġi segwit. Irridu nsegwu dan fi prinċipju, ma mhux biss għax ħajkun hemm sitwazzjonijiet fejn aħna e, nibdew nibżaw minn regoli internazzjonali. Imma di potenzjalment jistgħu dawn ir-regoli internazzjonali ma jkunux tajbin għal bżonnijiet tagħna għalhekk. Soluzzjoni hija nippruvaw ninfluwenzawhom meta jkunu qegħdin isiru u jitfasslu fuq livell anka nazzjonali u mhux nippruvaw nidbedu minnhom fil-istadju ta' traspożizzjoni għax naħseb li d-dinja xi ħaġa perikoluża. Issa fuq il-modelli interni jiena ifukajt mod partikolari fuq il-bżonn li jkunu jistgħu jitqablu. għaliex inkella il-ħajja ta' supervizuri namluwa diffiċli ħafna, għalhekk hemm bżonn ta' stampa li tista' titqabbel tal-istituzzjonijiet li qegħdin jagħmlu supervizjoni tagħha. U din hija kwistjoni ewlenija li jiena qed inqajjem hawnhekk. U jiena naħseb hawnhekk li li naqsu il-varjabilità imma li ntejbu wkoll l approċċ standardizzat sabiex ikun qafas kredibbli Iex ħaġa importanti ma semmejt ukoll il-punt tad-daqs tal-balance sheet. Dinja biċ informazzjoni importanti f'dan il-kuntest. Issa kwistjoni li għal darboħra nemmen li jemżon inqajmuha f'dan ir-rapport hija din is-sejħa fil-kontest riforma l-ġdida ta' Basel, e, din is-sejħa li ma nżidux il-rekwiżit ta' kapitali. Nixtieq li din iżommuha fil-rapport. Tielet element taħt il-pilastru ta' supervizjoni li jina nikkonsidra li hija importanti tmur lura għar rakkomandazzjonijiet tal-rapport ta' sena li għaddiet, il-rapport ta' qabel, fuq kwistjonijiet li kienu għadhom ma ġewx introdotti għaliex huma marbuta ma' reviżjonijiet ta' din is-sena. U dawn huma rakkomandazzjonijiet li għandhom xaqsmu mal-stacking order tar-rekwiżiti ta' kapitali, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet li aħna kellna sena li għaddiet fuq il-kwistjoni tal-possibiltajiet nazzjonali u diskrezzjoni. Jiena naħseb li l-BCE għamel ħafna f'dan il-kuntest Bank Ċentrali Ewropew u issa fidejn il-Kummissjoni sabiex tuħu fidejha jirridni u tara x'nistgħu nagħmlu li seħ b'mod awtomatiku u x'nistgħu inneħħu mis-sistema. Għalek jina nenfasizza il-bżon li konna din l-armonizzazzjoni tal-eżerċizzju ta' ehm, armonizzazzjoni unħarsu issu wahdini. Jina għalek nishtiq nara u kol li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu repetuti. Nizi ħaġa importanti għawek hija il trattament prudenzjali tad-dejn sovran għadna ma salniex u għalhekk jiena nemmen li hemm bżonn inkomplu nafsu f'din id-direzzjoni. U ovvjament hemm ħafna modi kif imbidlu it-trattament tad-dejn sovran. U aħna nafu wkoll li kumitat ta' Basel ilu jaħdem fuq għal numru ta' żmien U l-iżja ħaġa intelligenti bħalissa probabbilment hija nistenne u naraw f'liema direzzjoni ħajimxu dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma ħajkun hemm mument fejn ħajkonna wkoll l-opinjoni tagħna propju fuq dan. Issa dwar ir-riżoluzzjoni jina kont kontenta ħafna li din is-sena ma kellix bżonn nitkellem fuq il-bżonn ta' trasposizzjoni ta' malajr tal-IBRD għaliex naħseb li hemm bżonn li il-Belġu irridu jipublikawa fil-gazzetta uffiċjali, jew forsi jagħmluha u għadna mandu najni għax ftit ilu kienet għadha ma eh, u mbagħad la kun hemm trasposizzjoni tkun saret. U ta' min isemmi xi żewġ jew tliet punti oħra li insemmi fir-rapport tiegħi. L-ewwel nett, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni ta' oqsfa ġodda il-mod ta' kif nistgħu nassiguraw il-kredibilità tal-qafas il-ġdid, imma wkoll ħaġa oħra jina fl-opinjoni tiegħi hija importanti ħafna hija din l-interazzjoni mal-reġim tal-għajnuna tal-istat hemmhekk irridu noqogħdu attenti ħafna u nagħtu attenzjoni. Jiena naħseb li lan kollu li konna din is-sistema tal-EBRD kienet li fl-aħħar mill-aħħar E, ma jkonniex aktar din is-sitwazzjoni fejn huma dawk li ħalsu t-taxxa li jridu jħallsu jekk ifalli bank. Għalhekk hemm bżonn li dan kollu naraw ħanka mill-perspettiva tal-lajnuna tal-istat. Din hija ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi. U jiena naħseb ukoll Nanuta prova spiċċa jgħidra l-President. Iġviri fil-kas ta' rizoluzzjoni aħna edin naraw il-ġerarkija tal-talbiet fejn hemm bżonn ta' ċertu armonizzazzjoni jiena naħseb ukoll li rridu nirriflettu aktar fuq il-mod ta' kif nistgħu nissupportinaw dan, speċjalment wara l-aħħar ehm, arrijiet ta' Sinjora Kenny li qalet li subordinazzjoni kontrattwali mhix tajba, għalhekk x'aktarx irridu nafsu sabiex il-Kunsill u Kummissjoni jaħdmu fuq approċċ komuni. Issa l-aħħar kwistjoni fuq ir-riżoluzzjoni hija wkoll kwistjoni ta' trasposizzjoni tal-standards kellok u is-subordinazzjoni u e, l-BRD, it-tila, kull Aħna ninsabu fil-proċess li naħdmu fuqa, imma jena nemmen li f'dan ir rapport irridu nevitaw li e, namlu xi ħaġa qabel xi ħaġa oħra eh, qabel ir-rapport leġislattiv hemm bżonn li nkunu parti mill-grupp tal-tħassib ġenerali tal- eh, u dinja waħda minn dawk il-kwistjonijiet. U ħanaqbilna waqt l-ewwel laqa ma' Shadows is-Segretarjat risponda mod pożittiv ħafna din l-aħħar ħaġa ħanajt hija li fir-rapport irridu ndaħlu tabella li tqabbel rakkomandazzjonijiet li saru is-sena li għaddiet u l azzjonijiet li fil-fatt ittieħdu mill-Kummissjoni fuqhom. U hemm bżonn din il-kontinwità li naraw kif ir-rakkomandazzjonijiet tagħna jittieħdu jew le f'konsiderazzjoni. Għalhekk il-kontinwità tkun utli imma ikonna valur vera reali lil ħidma tagħna jekk narawa li hija ħaġa utli u naħduha bis-serjetà mela ħanalaqgħu. Grazzi ħafna. Thank you. Um, now for... Grazzi, issa. Is-senjura Madi Delvo, pala xedaw rapporter. Grazzi, Sir President, jena nishtiq l għanet nir-ingrazzja li s-senjura Danuta Hobner, nir-tim taħħa kifu koll il-segretarjat għal dan il-rapport tant tajjeb. Naħseb li għastrutturat, u għallura faċli biex wieħed segwieħ u jsemmi eh, l-iktar punt importanti ta' ta' suġġett li qed nittrattaw l-Unjoni Bankarja. Nista' naqbel ma' ħafna mill-affarijiet li ntqalu naqbel ukoll ma l-impressjoni li eh, għamilna ħafna diġà fuq l-Unjoni Bankarja u minnajr ma noqgħod allura nxejjen l-isforzi li saru irrid ngħid li l-Unjoni Bankarja però għadha mhijiex waħda sħiħa. Għadha mhijiex kompluta. Nixtieq nagħmel referenza partikolari għal punt A fejn qed ngħidu illi l-Unjoni Bankarja ġiet maqfa ma nistax naqbel bi sħiħ ma dan. Fuq l-edis ukoll naħseb li rridu noqogħdu attenti eh, xnejdu dan ir-rapport fuq Edis nista' nifhem li għandna bżonn miżuri għat naqis ta' riskju pero rridu ninsistu fuq il fatt li ma jistax ikonna daw mien fi toqif ta' edis. Għaliex jiena tal-fema illi eh, Unjoni Bankarja stabli għandha bżonn it-telet pilastru. jek indewmu l-edis, ifisser li proċess ta' stabilizzazzjoni eh, nkunu qed indewmuha għas-settur bankarju. Mbagħad hemm xi ftit punti oħra li nixtieq insemmi. Per eżempju, eh, l-azzjoni bejn eh, l-autoritajiet fuq livell ta' istituzzjonijiet, fuq livell Ewropew, fuq livell ta' stati membri, x'esem supervizjoni makro kif ukoll il-kwestjoni ta' ċiber sigurta illi qed issir iktar u iktar urġenti. Trid tiġi indirizzata, mbagħad nixtieq ngħid ukoll li nappoġġa l-proposta ta' Sven Kigold li rridu nħarsu iktar mill-qrib lejn ir-rapport tas-sena li għaddiet biex naraw li konna kontinuità fi settur ta' supervizjoni brabta ma dak li għaddej fl-Unjoni Bankarja ma nafx jekk saritx eh, reżume ta' dak ir-rapport biex naraw naqra eżattament eh, fuq jiex irridu nikkonċentraw rwieħna. Mbagħad xtaqt inqajjem il-punt dwar Iżminijiet li fjom irridu neġixxu fimt li teta ta' skadenza għat emendi ġi pospos b'ġurnata forsi eh, kif nisenaw il-proposta tal-Kommissjoni fuq it-tilek. Ma nafx naqra jekk nistawx nifinalizzaw il-rapport eh, qabel eh, Kommissjoni toħroġ bil-proposta tagħha. Nishtiq ngħid li eh, nħares bil-qudiem għall-kollaborazzjoni u l-iskambju ma' rapporter kif ukoll ma' Shadows. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa. Naddu rappresentant eh, ta' l-ICR eh, fil-fat isollunex talabkom l eskuzi tijaw l-għalix eh, ma setax ikun hawnhekk, allura ħanaqra dikjerazzjoni tijaw fismu eh, nixtieq jgħid nirringrazzja rapporter eh, għal dan ir-rapport u nista' ngħid li l-gruppi kollha politiċi jistgħu jew għandhom jilqgħu l-elementi politiċi li hemm nizla l-ewwel però jridu bidlu struttura, struttura li anzi l-istruttura hija tajba hija sejsa fuq it-tlet pilastri, però l-aħħar sessjoni fuq il-possibilità ta' common l backstop li hija kwistjoni marbuta ma' tieni pilastru jiena nixtieq ngħid li aħjar inżommu ma' tlet eh, sessjonijiet li fuka fuq it-tlet pilastri u ndaħlu eh, din kwestjoni tal-backstop eh, fi sessjoni fejn qed nitkellmu dwar il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni waħdin kif sar fir-rapport preċedenti. Nixtieq ngħid ukoll li l-miżuri kollha fiskali jridu jiġu maħuda konsiderazzjoni ma' dak li diġà hemm fl-istati membru, allura jekk irid ikun hemm backstop fiskali komuni dan irid isir fuq livell ta' stat membru, ta' stati membri. Fuq eh, l-istress test li ġew organizzati iktar din is-sena. Dan hija xi ħaġa li issoluna xi xtieq resta emendi dwar fuq eh, l-exposure kif ukoll fuq to big to fail u fuq eh, l-MPLs ehm, l-istess jixtieq eh, jgħid xi ħaġa fuq um fuq punti oħra, jena eventualment ħam nerġa n-intervjeni iktar tard il-ġurnata meta ħankun qed nitkellem għandhom tas-sur Lunes. Huwa talabni biex nagħlaq billi jgħid li eh, ħares il qudiem għal kollaborazzjoni flimkien ma' rapporters u flimkien ma' shadows. Thank you uh, for the ALDE group. Grazzi għal-grupp ALDE minni xet nara kellim. Allora naħseb nistgħu ngħaddu għal-gwe. Is-Sinjura Palimolis jekk jogħġbok. Is-Sur Palimolis anzi. Ix-għadu rapporter McCarthy ma jistax ikun bħala l-ura talabni biex nippreżenta l-approċċ għall-grupp. Grazzi l-rapporter għax-xogħol tagħha. L-istruttura Tara bosta rapporti jew waħda loġika u tipprovdi sis biex eh, naraw illi eh, nkunu nistgħu niżviluppaw l-elementi ta' jidis tal-Unjoni Bankarja u dak li diġà għandna. Aħna nilqaw il-fatt li l-kwistjoni to big to fail eh, trid tiġi indirizzata din hija kwistjoni vitali illi trid tiġi iktar enfisizzata rridu nisqu iktar fuq eh, l-aspetti sistemiċi. Meta inti għandek eh, NPLs eh, illi jisemaw b'mod ġenerali, dem mhux ħaġa nixtiequ illi ikun hemm soluzzjonijiet iktar speċifiċi għal kontrarju illi dan ir-rapport għandu jsemmi fil-fema tagħna rapport annwali għandu jinkludi analiżi bl izviluppi għu l fid-dinja reali u naraw x'kienu l-impatti effettivi tal-implementazzjoni tal-Unjoni Bankari. Rridu naraw ukoll kif il-mekkaniżmu maħlu eh, minn din l-Unjoni Bankarji qed jirrispondi għall-iżviluppi. E iħdu l-eżempju ta' Deutsche Bank eh, li u eżempju ċar tal-falliment biex tiġi indirizzata l-kwestjoni ta' back to fail kif ukoll il-proċess ta' skrutinju ta' l-ICB. L-IMF fil-fat jies li Deutsche Bank huwa l-ikbar kontributur għal riskju sistemiku fuq livell globali. U dan minn kejja l-fat li huwa biss dossi Amerikani li qed joħloq eh, problemi. L-FT deskriviet dan il-bank bħala wieħed dajjef strutturalment u hemm 1.8 triljun euro fassija li eh, huma friski. Ġifieri dan naħseb illi eh, juri kemm l-approċċ tagħna bħal banek, għal banek bħal, bħal Deutsche Bank eh, juru illi mhux qed jaħdem. Aħna nixtiequ ngħidu illi jrid ikun hemm il-sim f'banek iżar ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet bankarji il għaliex hija l-unika mod kif aħna nistgħu eh, nidrizzaw dan jista' jkun hemm kriżi oħra bankarja li tista' tefetwa u tkun prov oħra għall-Unjoni Bankarja u naħsbu li fil-fatt jista' jkun li jkun hemm oħrajn li ma jeddux it-test. Aħna nixtiequ li il-fonti li għanna nużawhom biex nevitaw falliment ta' Bank Ewropew ieħor. Rridu nużaw ukoll illi eh, il-ruol ta' accountability tal-ECB eh, jiġi misħuq fil-rapport u nittamaw fl-axħar illi nkunu nistaw inwieġbu b'mod effettiv eh, għal kriżi bankarja u biex nieħdu din l-opportunità permezz dan ir-rapport ħalli l-MPs jagħtu tweġiba għall-aħħar sviluppi f'dan il-moment tant meħtieġ. Thank you, Sven Giegel for the Greens. Sven Giegel issa ħodor Ejva, għanna dibattitu xiftit eh, strampa unek, eh, imma insomma, xikultant eh, l-affarijiet strambi rridu jiġru koll, għala le. L-ewwel qed nixtieq ngħid li l-istruttura u l-punti mqajma mir-rapporter huma dawk li rridu nindirizzaw u naħseb li rridu sallaħmu naqrib tar dak li għanna. ħafna minn dak li għadna fil-rapport ta' sara li għaddiet għadu validu. U għallura fil-fema tijaj, anki meta u għed diskussjoni tal-lum, irridu naraw kif eh, ħan nistupalaw jew naraw kif eh, sena wara rapport li ħriġna bieħ eh, nirrispondu jew irridu nirrispondu għal realtajiet fil-rapport dwar l-Unjoni Bankarja ta' sena li għaddiet rajna attitudni ta' wieħed jażel xi xirrid ġifieri illi jintażlu l-elementi li jinżu tajjeb u l-bqija jiġu njorati. Naseb allura rridu jahdu nektar bis-serjetà. Rridu immorru lura għal dawk il-punti li nħossu li ma ġewx indirizzati kif xiera, u nittama li segretarjat kun jista' jagħmel dan għal dan ir-rapport ma wkoll għal rapporti Għanna per pereżempju sitwazzjoni simili fuq ir-rapport Gular meta nitkellmu fejn bazar l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, ir-rapport fuq eh, l-IB. Emmek għal darba oħra tweġibiet eh, li eh, illi ntażlu eh, b'mod aleatorju. Irridu allura naraw illi ikun hemm toġibiet għal dawn il-punt fuq daw il-punti, mbagħad mhux eh, nibdew kull darba mill-ġdid isu għatma minna xejn, li rridu nibnu fuq dak li diġa għanna. U jena nishtiq eh, nitlob lil kollegi u nirringrazzjom tal-li bil-qoddim tal-li jaħdmu b'mod sistematiku. Hemm ċertu kwistjonijiet kurrenti li pero fil-fema tiegħi konna mhumiex inklużi fil-rapport annwali, per eżempju, il-qafas għall-stress test, naf li kien hemm il-każ ta' Deutsche Bank, aħna mill-punt di vista Ewropea ma nistgħux naċċettaw. Kien hemm ukoll ċertu diskrezzjonijiet li nataw li l-oħrajn, pra fil femat tijaj li bijaj għanda bis seta limitata fuq diskrezzjoniet li staw jenataw brabta ma dawn l-istess fu fuq eh, banek bħal Deutsche Bank. Rridu naraw li dawn it-testijiet allura jisiru b'mod uniformi. Imbagħad għandna wkoll problema bit-trasparenza inugwali rajna illi eh, dawk illi eh, dawk li stress test li kienu taħt li BA eh, kienu ta' sewa dabli, pero mbagħad kienu ċertu proċess interni fejn ma kienx hemm trasparenza, ġifieri rajna ċertu trattament indaqs li mhux indaqs. Allura rridu naraw illi l-istess test rridu jisiru b'mod indaqs fuq livell Ewropew bl-istess standards li japplikaw għal kulħadd anki għad diskrezzjoni kif ukoll għat trasparenza. It-tieni punt li rridu eh, nisqu iktar hija l-kriminalità finanzjarja kif ukoll inqas ta' ħarsien tal-konsumatura. Din hija fil-fatt kwistjoni prudenzjali. Aħna lkoll nafu l-mandat limitat tal-ICB, però ma naħsibx li hija xi ħaġa normali li jekk il-banek għandhom problema bil-kriminalità finanzjarja li supervizur għaż bista sal informazzjoni Ġveri nafu li għandna problema, u ma sawx naġiċu l-istess fuq eh, il-punt tal-ħarsin tal-konsumatura. Er, għanna, irresolvabilità għanna mm, ir-riżoluzzjoni tal-dejn tal-banek, iġviri naħseb il kazijiet bħal dak il rajna fl-Italja ma nistawx jibqaw seħħu, rridu naraw li fil-qafas ta' rizoluzzjoni tagħna nieħdu konsiderazzjoni protezzjoni tal-konsumaturi. Is-sena li għaddiet is-sinjura Konek għasena li ħajġu indirizzati numru ta' punti fil-leġislazzjoni Ewropea u fuq livell ta' stati membri fuq eh, risolvibilità. Però din il-kwistjoni għadna ma indirizzajniex eh, għada ġviri pendenti. U għallura naħseb li rridu naraw illi nkunu effettivi Ela li xiena għadni għed eh, nisma bil-problemi li jkun hemm bejlin ta' ċertu għassi mbagħad eh, ikun hemm mbagħad hemm ukoll xejriet biex il-produzzjoni ta' ċertu eh, prodotti finanzjari jimxu li pajjiżi terzi. Għala, il għaliex hemm din l-idea illi il-bejlin f'dawk il-pajjiżi għal kontrarju iktar diffiċli. Ġifieri naħseb illi qed ta' approċċ li jista' jinċentiva il- il-tax havens, nittama li taħdu konsiderazzjoni dak li għad partikolarment eh, fid-dawl tal-proposti ġejn. Um- iva, grazzi, jenħan kullan nitkellem fissem Shadow Rapporteur eh, tal-grupp tijaj Marko Valli li ma jistax kunaw. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter u nawgura li nkun nista' nikkollaboraw mod tajjeb waqt id-diskussjonijiet ta' l-emendi. Imma jiena naħseb li għandna ħafna xogħol x'namlu fuq dan ir-rapport. Jew neħdu punt ta' tluq jekk jiena naqra dak li hemm miktub fir-rapport u inħares li situazzjoni ta' tal-sistema bankarja Ewropea illum qed nara ħafna diskrepanzi bejn situazzjoni teorika miktuba u r-realtà l-fatti x'inhuma. U fl-opinjoni tiegħi dan ir-rapport irid ikun opportunità sabiex ngħidu b'mod ċar x'mhux qed jaħdem fil-proġett tal-Banking Union u x'maħdemx f'dawn is-snin f'dan il-proġett għaliex ċertament hemm affarijiet li ma ħadmux kif suppost jew li ħadmu ħażin. U l-prestazzjoni tas sistema bankarju, diffikultajiet li mhumiex iffukati biss f'ċertu zoni imma huma mifruxa mhux ħażin huma affarijiet li l-kollet narawhom. Ħasra li memx kritika fuq kif ħadem l-SSM, il-Single eh, Supervisory Mechanism. Kienem ħafna nuqqasijiet wara dan din is-sistema uriet li ma setax tiddefinixxi u tivverifika b'mod adegwat parti kbira mir-riski li l-lum ġurnata s-sistema bankarju għandu fiħdan il-budgets tiegħu. Memx kritika kostruttiva fuq il-mod ta' kif saru l-stress tests tal-Asset Quality Review. Għatem żewġ suġġetti li jridu jiġu analizzati fid-dettall fu li fuqhom eh, fallew l-stress tests. Ir-riski tas-su li fl-opinjoni tiegħi mhumiex mitqisa biżejjed mill-analiżi li saret mill-SSM u l-BA kif ukoll riski legali li bħalma rajna fil-każ ta' Deutsche Bank jistaw ikunu riskji sostanzjali li jimminaw is-sostenibilità tas-sistema bankarju Ewropew u b'dan il-mod jipperikolaw is-sistema kollu kemmu. Għaliex dawn jistaw ikunu kwistjonijiet ta' ammonti mhux ħażin. M'hemmx kritika b'saħħta ta'ħita għal eh, l-EBRD għaliex din ma Imma anzi hemm kritika għaliex din ma ħadmitx fil-direzzjoni li suppost ħadmet, ma eliminax riski ta' bailout, ma eliminax riski ta' eh, minħalla taxxa li jispiċċa isalva u il-banek u il-sistema finanzjarju mhux qed tagħmlu li BRD mhux qed jagħmlu aktar stabbli, anzi iktar eh, f'diffikultà, iktar fraġli, inqas stabbli. U dan huwa punt li fuqu irridu naħsbu ftit ieħor mod aktar iddettaljat fl-opinjoni tiegħi. Anka għal dik li hija l-effettività tal- eh, tal-formazzjoni ta' dan il-buffer u tal- uh, ta' titli li jista' jkollhom bejlin. Issa, għaj kienem xie kollegi l-ħar punti il-fat li il-Banking Union kif hija e, eh, strutturata illum miex qed issolvi l-problema ta' too big to fail ta' dawn il-banek li makbar wis biex ifallu għalhekk minn din il-perspettiva jridu naġixxu ħafna iżjed fuq, pereżempju, il-level ta' pressjoni fiħdan il-sistema bankarju li minkejja e, tnaqqas ftit wara il-kriżi 2008 2009 għal ċertu istituzzjonijiet xorta waħda dan għadu oli ħafna. U għalek fl-opinjoni tijaha konna naġixxu u l-aħħar punt tiegħi is-sistema tal-assigurazzjoni u garanzija komuni fuq id depositi li suppost huwa il-pilastru li jikkonkludi l-Unjoni Bankarja li mbagħad ankun qegħdin nitkellmu fuq għażjed tard tul il-ġurnata tal-lum, jiena naħseb li fuq dan il-punt Hemm bżonn li naħsbu ftit, nitalmu mill-iżbalji li għamilna fil-passat u li għamilna fil-bini tal-Unjoni Bankarja, ġifiri verament irridu nibnu strument li naqqas ir-riskju tal-istrument bankarju li jagħmlu aktar stabbli fiħdan l-Unjoni Ewropea? Jew inkella edin riskjaw u dan fl-opinjoni tiegħu riskju kbir li noħol u strument bla forma reali li jilħaq lan kontra dak li rrit li joħloq xi ħaġa li tiddestabilizza s-sistema kollha kemmi u dinja xaħġa xi ħaġa jaħsib li ħandaħlu fl-emendi tana. grazzi. Thank you. I don't see ENF speakers. Ingrazzi mhux qed nara ma li ENF allura jistgħu niftħu l-proċedura kex tiegħi nibda l-ewwel binat il-kelma lil nifsi għall-ewwel intervent nixtieq nibda billi nirringrazzja l Danuta rapport tagħha Nasab li eh, wara portajib, personalment naqbel ma' ħafna mill-punti. Naħseb eh, però li jekk aħna nqisu li aħna l-unika ta' demokratika li eh, għandha tiħu konsiderazzjoni x-xogħol ta' supervizjoni eh, unika naħseb li level ta' skrutinju ta' ċertu livell u meħtieġ u allora u naqbel ma' zven numru anzi waħda mill kwistjonijiet illi rridu eh, niddiskutu hija illi nindirizzaw dan brabta ma dak li diġanna mir-rapport ta' sena li għadiet naraw naqra l-punti operattivi, it-qassim ta' kompetenzi, il-mod kif eh, il-JSD qed indirizza ir-relazzjoni tagħha mal-banek anke fuq eh, iż-żmenijiet li tagħtihom il fat li jiġu evitati rapporti doppi rridu naraw ukoll li l-affarijiet jieħdu konsiderazzjoni il-prinċipju tal-proporzjonalità. Ġifier għandna kwistjoni illi aħna deċidejna illi ninkludu fir-regola ta' skrutinju demokratiku tagħna li rridu nindirizzawa. Mux qed ngħid li jrid konna follow-up, però importanti li nżommu eh, għajnejna fuq eh, dan il-punt preċiż tar-rapport fuq not iktar politika, nasab illi eh, rridu nirreflettu iktar fuq il-kapacità biex eh, naraw li jkun hemm eh, livell iktar koerenti ta' strateġija ta' supervizjoni. Ximultant eh, taħt impressjoni u anke kena dan l-istess kas li ġara fer rapport li għadda. Hemm diversi DGs li jisu gruppi differenti ta' barek, mbagħad ikun hemm mm, gruppi oħra li jieħdu l-banek f'daqqa. Ġifieri rridu naraw naqra, rridu naraw naqra fuq naħat ngħidu iktar konsiderazzjoni eh, li niġbru l-isforzi f'daqqa, ma mbagħad eh, kultant eh, ikonna mm, interlokuturi differenti, per esempio għandek DJs li jitolbu iktar regoli prudenzjali, uħut li jgħidu isma rridu iktar kapital, rridu naraw li dan l-approċ eh, konfliġġenti eh, nevitaw, Rridu nadottaw approċ iktar trasversali allura. Hemm ukoll il-prinċipju ta' proporzjonalità li diġà semma. Mbagħad forsi eh, naħseb iridu kjarifika min ma x'emmin min jaqbel, jena naqbel, nasab illi il-guidance li għanna u eh, rekwiziti taħt pilastru 2 Tamin min naħseb għalli għonek nadu taw l-istess approċ u li kunem level eh, ta' zvelar li kun indaqs fuq il-kwistjoni ta' trasparenza u koll nista' naqbel ma' Sven fuq il-punti makroprudenzjali li aħna diġa daħħanna diġa għandna permezz tal tal-ħodor rapport li tressa. Naħseb illi mbagħad fuq il-bidla li kena mid-DG e Competition fuq id-direttiva ġifiri DGS li għana prezentament, jena naħseb li jekk aħna nindirizzaw din il-kwestjoni, forsi konna xi tip ta' soluzzjoni ta' malajr quick fix ġifiri, tkun tista' xi ħaġa li taħdem mal leġizlatur ħalli din deposit insurance scheme Iġifiri li l-istati membri eh, ma nevitaw li jitfaw xie skema volontarja u allura ikun hemm xogħol doppju naħseb dik tkun naħseb dik tkun xi ħaġa illi nistgħu nindirizzaw u nista' forsi anke jiena flimkien ma xi kollegi nressaq eh, emendi biex nevitaw propju eh, li titieħed li jkun hemm sforzi doppji minnħatana minnħata l-istati membri. bat fuq l-aħħar punt nista' nista' naqbel mal-fatt li qed għandna ċertu livell ta' prudenza fit-telet paragrafu per eżempju fuq il-miżuri li rridu jgħaddu minn ċertu eh, testijiet ta' space benefit l-ewwel u naħseb ukoll li l-paragraf konflussiv ukoll għandu jkun prudenti ngħidu billi ngħidu illi rridu nimxu lejn analiżi space benefit iktar milli nibqa' fuq livell ideoloġiku. Naraw naqra x'huma l-miżuri speċifiċi illi għaddew għaddew minn din minn min dan it-test, naraw naqra kif nistaw niġu kif jiġu żviluppati ehm, il-fat eh, li kunem iktar u iktar ehm, situazzjonijiet fejn ikollok banek jew nkella stati sovrani eh, illi ma jkunux eh, jistaw jirriżolvu d-dejn tagħhom. Irridu naraw ukoll l-eżite ta' Basel xħajdu fuq is-suġġett. Però minnaħa tagħna xorta waħda nistgħu nagħtu il-kontribut tagħna il-punt tiegħi huwa illi irridu nkunu pragmatiċi iktar milli ideoloġiċi. Nista' għaddi għal kellim li mississa? Naddu Nadu għal keċt. Memħat li xie li tkellem taħt keċija għajsa danuta l-għonet. Grazie ħafna lil kollegi kolla illi raw il-proposta u naf li kol nafu li ġela darba ti prepara l ewwel verżjoni ta' rapport inti tkun eh, limitat un batri ti deċidi jek tmurx lejn li turi xinu ma kwestjoni u ma tmurx fil-fond taħom jew inti għalla titkellem fuq xi żewġ kwestjonijiet. Jiena għażilt l-approċċ illi eh, nitkellem mod ġenerali u mbagħad naraw kif nistgħu nitlu fil-fond ta' diskussjoni. Jiena napprezza però il-kummenti illi huma relatati ma' l-espansjoni possibbli tal-ambitu tar-rapport. Jiena naħseb ukoll illi rridu nipprovaw insibu bilanċ tajjeb bejn dak li għandu jidħol fil-rapport bankarju li mhux rapport dwar l-istat ta' settur bankarju fl-Ewrop tal-2016 għalhekk hemm ħafna kwistjonijiet li naħseb li probabilment se jkollna niddiskutu fil-laqa tal-shadows dwar sa fejn nistgħu naslu fl-analiżi tagħna tas-settur bankarju illum. Però naqsam ħafna mill-kummenti tagħkom dwar is-sitwazzjoni. Kien hemm kumment li ġie mill-CR dwar il-razzjonalità wara il-kwistjoni illi tidħol fir-reżoluzzjoni però għandha tkun punt separat il-fiscal backstop. Għana nkomplu dawn ir-rapport u probabilment se jkollna nitkellmu dejjem fuq il-tliet pilastri tal l-Unjoni Bankarja ma naħseb li se jkun hemm kwistjoni ta' kull sena illi toħroġ. Dawn huma importanti għalhekk jista' jkollna flessibilità f'dawn ir-rapporti u jkollna Kwestjoni jew tnejn illi għalkemm jitlu fl-istruttura magħluqa tal-Unjoni Bankarja ikollhom spazju separat fir-rapport. Din nistgħu niddiskutuha mhix kwistjoni importanti naħseb. Nixtieq nitkellem fuq kwistjoni illi tkellem dwar Roberto, il-kwistjoni li ħarsu wkoll lejn kif kif inhi l-amministrazzjoni fl-Unjoni Bankarja kif taħdem is-supervizjoni llum mod partikolari jiena semmej dan hemm ukoll l-organizzazzjoni amministrattiva tal-delegazzjoni SSM emissettat u kif il supervizjoni ssir x'inhuma wkoll il-ġmitrijiet taħt l-Unjoni Bankarja. Hemm punti fir-rapport dwar dan, però probabbilment nistaw inżidu ma dal-punt dwar il-timetable illi naħseb li hija importanti ħafna. M'għandniex il possibilita illi nestendu l-iskadenza meta qabla ma dik ta' qabel li ġiet proposta mis-segretarja ta' bażi tax-xogħol u l-proċess kollu li wasala l-premnarja. dan propost Bat ħarisna nejn il-possibilità li nżommu id-data l-vot finali x'nistgħu nagħmlu sabiex inżidu l-iskadenza l-emendi. U id-data ġiet proposta tippermettina nevitaw li nivvotaw fis-sarf li ġej. Nasab li da rapport irid ikun fil-bidu tas-sena addizzjoni li rridu nidu konsiderazzjoni li għadik li ġejja mill eh, kommissjoni dan ix-xar dwar is-CRR. Dan huwa perjodu fejn se nkunu qed naħdmu dwar kompromessi għalhekk nistgħu nieħdu l-informazzjoni addizzjonali, però jiena kontra illi nestendu l-iskadenza għall mnd b'tali mod illi tinfluwenza wkoll il-possibilità li nivvotaw il Eh, f'mument raġonevoli fil-bidu tas sena d-dieħla. Din hija l-opinjoni tiegħi. Miġrid grazzi ħafna u nispera li naħdmu mod tajjeb mal-gruppi politiċi kollha dwar dan ir-rapport. Grazzi. Kontet nikkontrolla ma' Claudia. Nifhem il-punt illi ma nipposponux kollox, speċjalment il-vot fil-plenarja illi bħalissa huwa maħsib li se jkun f'Frar jew Marzu. Però xorta naħseb illi nistgħu nżidu il-konsiderazzjonijiet għall-elementi mit-8 ta' Deċembru għal Jannar. L-aħħar ta' Jannar huwa possibbli. Iva, fil-fatt konna qed naraw jekk fit nistaw nistgħu xinsibu xi spazju. Jew inkella sittax. Nifhem ir-raġuni ta' nifhem ir-raġuni ta' opinjoni tiegħek, però Għanġi nifhem ir-raġuni għafen nistgħu nestendu data, però huwa raġonevoli wkoll li ma morrux li l-in minn Marzu. Għalhekk rridu ngħidu li l-vot se jsir f'Marzu mhux iktar tard jekk ma nsebux nistaw eh, nistgħu nżommu mal-iskadenza attwali nippruvaw nsolvu kustjoni kwistjoni llum. Tajjeb, grazzi. Grazzi, issa ser naddu għal punt li jmiss. why is not here?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 Mikrofonu għal-kellim. Okay, one is just a reminder of a number of meeting, econ-related meeting. Sen fakkar numru ta' laqat tal-ekofin Ġiman, naħseb li rċebejtu kollox għalek mandiġ bżon illi nirrepeti dak li ser namlu matul din il-ġimma ir-raba trilogu dwar il-fondi sarfna fl-4 ta' novembru. Tkellimna fuq diversi affarijiet. Tkellimna wkoll għamilna ħafna progress u kien hemm xi ftejmiet preliminari li ntlaħu fuq ċertu kwistjonijiet il-ħames tralogu se jsir fil-14 ta' Novembru għandna wkoll l-ewwel tralogu fuq ir-regolament tal-prospektu fil-27 ta' Novembru il obbligu li nippubblikaw prospektus dan il-propost mill-Parlament il-taqsira tal prospektiv informazzjoni u dokument ta' reġistrazzjoni universali sar progress fuq numru ta' kwistjonijiet u il-trilogu li mis se jkun fil-15 ta' novembru. Taqsira ta' deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet mill-laqa tal-koordinaturi fit-12 ta' ottubru il-beħfaz ta' prodotti finanzjarju kien hemm rappreżentanti mill-awtorit nazzjonali sabiex jippreżentaw l-attivitajiet f'din l-inqasam fl tal-kumitat kien hemm studju fuq l-implementazzjoni dan hemm bżonn u rapport ta' implementazzjoni dan se jkun ikkonsidrat war li jkunu saru l-ewwel passi. Il-koordinazzjoni il-koordinaturi adottaw il-kalendarju il koordinazzjoni il koordinaturi adottaw il kalendarju għal 2017 smeħ publiku konferenza tal-presidenza li se sir fil-2017. il beħfat ta' prodotti finanzjari CCTB, Brexit, CRR, CRD4 u um, Basel erba' fil-bidu tal-2017 Le. Jgħid jitkellem. F'April wara li jiskat artiklu 50 fil-24 ta' Mejju dissa ma' Brisel ta' u lisbona ħajkun hemm kwota tal-ICBU Basel matul il-ġimgħat ta' Strasburgo, Washington u New York 16 u 27 ta' Lulju, Ċina mill-18 sa' 22 ta' Settembru. il laqanwali annwali ta' IMF ġewwa Washington mill-11 sa' 15 ta' Ottubru. Ħajkun seba' membri. Issa jkun hemm il-PST2 e-, il-governanza ekonomika mal-membri tal-Bord ġdid Fiskali Ewropew, aħna iddeċidejna illi dan isir kemm jista' jkun wara nomina tagħhom. Irġivejna itra il minant il-Bord Fiskali illi jikkonsidraw illi huwa kmin iżejja tal-jum. Jiena naħseb, anzi jiena ma naqbix ma din l-ittra, għaliex huma anzi l-għażla li suġġerejna ta' sena d-dieħla Mijiex xirqa, ħna zommu mar rikesta tagħna għalhekk għana jiddispjaċina għannuqas ta' disponibilità tal-membri tal-Bord Fiskali jiġu għawek għazgabju li likon dwar il-nominazzjonijiet rapport fuq il program statistiku Ewropew, il-President, e, il-Revizjoni ġenerali memx opinjoni, għax ma kienx hemm żmien. Gwa. E, opinjoni mill-gwe dwar il dħul minimu, politika ta' tħul minimu, il-petizjonijiet, il-koordinatur tal-ħoddor ser jagħmel posta risposta għal petizjoni ġit minn Spanja ħan tejbu l-kwalità tal-risposta tagħna l-petizzjoni u mbagħad skont il-prassi passata il-President tal- ISB e se tkun missilna laqa dawk huma l-avviżi u issa nistgħu ngħaddu għar-rapport IWIS. Nirringrazzja l-rapporter tagħna rippreżenta il-rapport la bosta rapport is-setter tippreżenta rapport grazzi ħafna sur President. Kollegi, ma naħsibx li l-unika waħda illi imħasba dwar affarijiet li mhux idis, però ser nipprova nifoka fuq dan biss. Jiena rrid ukoll ngħidilkom illi se jkolli nitlaq minn din laqa fit għalhekk nikun tajja li nispiċċaw sa dakinhar imma għan iktar minn sija u nos. Għalhekk anki għal dal-fajl kontroversjali dak huwa biżejjed l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja eh, shadows tal tax-xogħol tagħhom u l-flessibilità tagħhom. Il kulħadd li ensa eh, biex nippreparaw dan ir-rapport. Palma l-koll nafu, hemm xogħol tekniku, però bil-mod ħafna sabiex ma ngħidu li mandu lebda progress fil-Kunsil għalek u għafidejn il-Parlament illi inżommu dal-fajl għaddej. Naħseb huwa sentiment urġenti illi eh, jaqblu miegħu il-gruppi politiki kollha. Għanna kellna nijiet differenti l-ewwel għan u l-aktar importanti kien li jkun hemm eh, protezzjoni kredibbli għad depożituri jiex fejn jiex fl-Unjoni. Naħseb li huwa fidejn il-Parlament Ewropew li ħares lejn din il-kwistjoni, mhux mill-perspettiva teknika, però mill-perspettiva ta' protezzjoni tal-konsumaturi ċittadini. Dan bilna dwaru fost il-shadow rapporters hemm ukoll il-lajnuna sabiex niżguraw il-stabilità finanzjarja. Kien importanti l-ambizzjoni tagħna sabiex niżguraw illi l-ebda pajjiż jew l-ebda DGS ma jkunx fi żvantaġġ sabiex jagħmel din l-istruttura dan huwa relatat ma' IDIS u mhux eh, użat bħala skuża sabiex ma jimxux il-qoddim. Ekkun hemm ukoll sin ta' riskju u tnaqis ta' riskju dan għandhom imorru flimkien dan huwa faċli li ngħidu però huwa kompitu kbir u l-opinjonijiet bejn il-gruppi u fiħdan il-gruppi jistaw kunu differenti. Laħarana l-parlament u wkoll l-ambizjoni illi ma jkollniex ftejim ieħor intergovernmentali meta nġu għal dan il-fajl. Naf li hemm veduti differenti speċjalment fil-Kunsill, però jiena nemmen illi ftejim ieħor intergovernali li ma jinvolvix il-Parlament Ewropew mhux xi ħaġa li għadha tkun għażla għalina għalhekk jien għamilt il-proposta li għamilt sabiex tkun aċċettabbli għal iktar nies sabiex nevitaw dan it-tip ta' ftejjim. Mhux sigrit li l-opinjonijiet fuq din kwistjoni huma differenti ħafna anki f'din il-kamra fejn jidħol il-kontenut, iż-żmien u il-kondizzjonalità ta' dan id-dossier Ovvjament dan huwa kollu relatat anke f'termin ta' kontenut jekk intom tajtu jien irrid nibda mal-ewwel bl-aħħar fażi se jkollna dibattitu kbir dwar il-kondizjonalità li l-kondizjonijiet iridu jintlaqu sabiex nagħmlu dan għalhekk hemm rabta bejnietom u l-opinjonijiet huma differenti għalija kien importanti ħafna minħabba innuqqas ta' moviment fil-Kunsill illi nibda Kif naħseb illi nistgħu nagħmlu dan? Naħseb illi nistgħu nifukaw jew nistrutturaw idis fi żewġ fażijiet. L-ewwel fażi tkun fażi ta' assigurazzjoni ġdida li bdiet fil- li tibda fil 2016 u tum ħames snin. Din il-fazi tindirizza l-ikbar problema, likwidità. In-nies kas ta' payout event irridu il-payout fi saba saba ġranet. Palissa dak mhux possibbli u ambizzjuż dan il-punt sabiex ikunu koperti nuqqasijiet ta' likwidità. il-appoġġ ta' 20% u aħna ser nimxu għal fil-mija li jkunu koperti. Memx li ġi ċess palissa. Um, u DGSS suppost ikunu jistaw jgħatu l-refondi f-sitt snin. Ħafna każijiet mingħajr kontributi ġodda. L-analiżi tassumi illi dan jista' jsir fil-mija tal-kazi, ta' kazijiet. Ser nieħu l-opportunità issa li nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea l-Kooperazzjoni tagħhom u tal li provdew analiżi addizzjonali fil-bitu ta' Ottubru illi għenitna sabiex nimxu l-qoddim f'dan id-dossier fil-bidu għana konna waħlin fil-dibattitu dwar in-nuqqas ta' eh, evalwazzjoni tampat u bħala riżultat ta' dan il-progress kien diffiċli, però naħseb illi din l-analiżi titfa' ħafna dawl fuq id-dossier li qed naħdmu fuqu. Vantaġġ ieħor ta' din l-ewwel fażi li tiffoka fuq appoġġ ambizjuż ta' likwidità huwa li nużaw dan iż-żmien sabiex innaqsu il-riskju meta jkollna diġa sistema. Meta minn sens nitkellmu dwar ta' qabel nibdew, għax dan iwaqafna milli nibdew. Ikonna dan id-dibattitu meta jkollna diġa sistema illi tindirizza il-tħassib tal-likwidità li ħafna ċittadini Ewropej għandhom Il-sistema taħdem bażi ta' li tiżgura istituzzjoni ta' kreditu b'mod individwali u l-finanzjament ikun maqsum fuq livell nazzjonali u livell Ewropew, mhux se nsemmi il 0.8% ikun maqsum minn nofs. nasdu l-tini fazi kunem dibattitu dwar kondizjoniet li rridu jintla u qabel naddu għal fazi ta' assigurazzjoni din il-fazi se jkun hemm ukoll kopertura ta' telf. Umbat trid determina l-ordni illi f'każ ta' payout il-sottofondi differenti namlu referenza li jo. Dan ikun l ewwel 0.4% bat nimxu għal-Fond Ewropew fiħdan dan il-fond l ewwel ikun hemm l-użu tal-sottofondi individuali u mbagħad ikun hemm il-fond bazat fuq riskju tad-dif. Dan mhux imqabbel mal- partijiet li naraw fl-SRF fejn l-istati membri eh, umma separati imma għed nitkellmu dwar div il-las ikun fl-ordni bil-maqlub ta' dik li għaddi kif għed nixtieq nispiċċa u għal-iktar dettalji jista' jkollna dibattitu u hemm id-dettalji fir-rapport, però nixtieq nispiċċa billi Nirreferi għall analiżi tal-Komissjoni naf li ħafna minnkom jistgħu jgħidu iva jekk tażel din istruttura illi għandha ċertu ordni illi aħna nużaw f'każ ta' avveniment reali dan jillimita is-seta ta' sistema għax il-fat li kollok fond wieħed Ewropew u li kollok aktar seta mis-somma tal-fondi nazzjonali ma jekk nażlu dan l-approċ binarju fejn ikun hemm il-DGS nazzjonali jibqgħu jeżistu mhux biss għal ħlas għaliex hemm DGS li jiffunanzja li jiffunzjonaw. Belli nazlu għalhekk dal-approċċ eh, ma tkunx qed tillimita s ta' din is-sistema għaliex dawn il-fondi mumiex separati għaliex tista' tilħaq id-dif kollu, però ma tistax tilħaq il-DGSs il kollha nazzjonali. Hemm ċertu ordni fil-każ ta' paybacks u flus, il-flus ta' flus fl-likwidita għal dawk li huma interessati tistgħu taraw it-tabella f'paġna 77 dan juri illi Is-seta ta' sistema hija mqabla ma' ma' sistema eh, Ewropeja li titqabbel barra f'numru f'percentaġġ żejr ħafna ta' każi. Naħseb sabiex eh, nipruvaw ndaħlu tħasib kollu takom, għanna diskussjoni bejn il-gruppi u fil-gruppi, aħna bdejna b'dibattu, dibattitu illi tkellimna ħafna dwar kondizjonalità fih. U forsi nasu għal xi soluzzjoni bl-dibattitu u forsi jkollna l-ħin ukoll li nitkellmu dwar il-kondizzjonalità aktar tard. Aħna ħadna konsiderazzjoni dawk il-pajjiżi li għandhom DGS li qed jaħdmu tajjeb u ħadna wkoll konsiderazzjoni tħassib ta' dawk iċ-ċittadini fl-Istati membri li jgħidu illi ma jafdawx il-fatt li d-DGS nazzjonali jista' jħallas fih fi żmien ta' sabat dan mhux faċli jiena ħerqana illi nisma' l-opinjoni tal-kollegi ċerta li se jkollna l-opportunità illi nitkellmu flimkien. Grazzi tal-attenzjoni u dinsaper ħerqana nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi Esther. Issa. Ejja bdew id-dibattitu bil-Shadow Reporters. Issur Juanis Fernandez l-ewwel wieħed. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net, grazzi ħafna lir-rapporter għal dan ir-rapport. Aħna studjajni f'dawn l-aħħar ġranet. U li sa ċertu punt, b'xi mod ieħor, ħajkun qed immexxi id-dibattitu fix-xhur li ġejjin. Jiena naħseb li huwa importanti li l-Parlament bħalma qalet Esther Delange iżom ħaj ir-rapport eh, dan ir-regolament imma ovvjament l-aħjar mod kif nżommu ħaj huwa li nimxu l-qoddim fil-negozjati. Nipruvaw naslu għal xiftejim. Jina nishtiq nibda eh, billi nfakkar ftit għalfej edin niddiskutu dan is-suġġett l-edis. Meta il-krizi ta' zona euro bejn l-2010 u 12 kienet ħata ħsara kbira, il-Kunsil ta' ġunju tal-2012 deċidew li joħolqu l-Unjoni Bankarja. li kella żewġ għanijiet, l-ewwel net, li jiġu minimizzati riski finanzjari fiħdan żona euro. It-tieni li titkisser ir-rabta bejn l-entitajiet bankari u il- ehm, Ministeri tal-Finanzi Nazzjonali. Jena naħseb jek naraw dak li ġara f'dawn l-aħħar snin, il-ħolqien tal-mekanizmu ta' supervizjoni, fond ta' riżoluzzjoni, il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni u issa l-edis. Għalek, dak li rridu huwa li naqsu ir-riski ta' sistema bankarja U mod kif namlu dan huwa inkisru ir-rabta bejn il-banek u l-istati. Għalek rridu nkunu nistaw ninterpretaw il-proposta kurrenti tal-Edis eh, għabbażi eh, ta' dawn iż-żewġ kriterji li semmejna rridu nfakru li il-problemi fiż-żona euro ma inħolqux mid-dejn pubbliku li setaw joħolqu iva il-krizi bankarja, ma bil-kontra kienet il-krizi bankarja dik li ġenerat kriżijiet fiskali. U xinu l-kas il-proposta ta' rapporter fl-opinjoni tiegħi għanda problemi kbar. Għaliex probabilment ma twiġibx bisħiħ dan il-proċess ta' tnaqqis ta' riski u lanqas mi għettejn il-krizi fuq livell nazzjonali. Is-sistema, jew dak li t-proponi Sinjura Delanga, eh, fuq periodu ta' seba snin minn issa, ġvi ħamsa ħames snin wara l-2019, b'assigurazzjoni ta' telf minn sena 24, skont ċertu kondizjonijiet, li huma eh, restrittivi mhux ħażin. U li jekk inżommu dawn il-kondizzjonijiet hemm qatt ma ħanaraw it-tieni fażi tas-sistema li qed tipproponi ir-rapporter. Imma anka fid-dawl ta' dan kollu aħna irridu sistema fejn 50% tal eh, tal riski jkunu koperti mis sistema nazzjonali un din tiftaħ ukoll parti li hija koperta mill-assigurazzjoni nazzjonali b'tali mod li il-mutualizzazzjoni ta' dan il-0.2% tal-depositi eh, li huma fil-Fond Ewropew. Għalek dak li rridu huwa li naqsu, jekk dak li rridu huwa li naqsu riski, rridu nistgħu niddiskutu l-lista ta' kundizzjonijiet biex ikunu nistgħu ngħaddu għat-tieni fażi. Imma f'din it-tieni fażi ir-riski huma ola minn sistema fejn hemm mutualizzazzjoni ola għaliex iżjed ma jkun hemm iżjed ikun hemm riskju. Għalhekk dak li rridu huwa jekk dak li rridu għal naqsu r-riskju, rridu nifhmu li kwalunkwa sistema ta' assigurazzjoni ikbar ma jkun il-ħlas inqas ma jkun ir-riskju. Irridu naħsbu li innaqsu il riskju tas sistema bankarju kollu kemmu. U għalhekk irridu niddiskutu wkoll kif Eh, niżolaw eh, il-teżor nazzjonali fil-kriżi bankarja. U din hija problema li tinsab fil-bażi tal-kriżi tal-2010 2012 hija fil-bażi tal-deċiżjoni tal-ħolqien eh, tal-Unjoni Bankarja. Edin jerfaw il-peace jt jiddefinixxu l-ispejjeż u għalhekk li l-ammont li qegħdin jerfa' fuqhom il-teżori nazzjonali hija eh, xi ħaġa differenti. Għalhekk jekk ngħaddu għal sistema inqas sikura ma kif qalet sinjora Langar rridu naqsu il-riski ma jek imorru għal sistema li tnaqqas ir-riski inqas minn sistemi oħra. U ma nistawx nwieġbu għal din relazzjoni bejn il-banek u t-teżori tal-li niddiskutu għawek mux ħajsolvi l-problemi li aħna għedin niprofaw insolvu mill-bidu ta' diskussjoni tal-Unjoni Bankarja. U mill-ewel skambju ta' opinjonijiet naħseb li ħajkonna eh, aktar opportunitajiet biex niddiskutu eh, din il-kwistjoni. Eh, imma ovvjament aħna l li Il wieġbu għal din għal kwalunkwe mistoqsijiet, irridu naraw il-sistema bankarja u kun il-pista ħajerfaw t-teżori nazjonali. Grazzi. Uh, for the ECR, Mr. Luke. Grazie ħafna, Sur Luke għal ECR. Grazie ħafna, Sur President. Iva jena darboħra t-nuhu post, Sur Lunes, s shadow tal-ECR fuq dan il-fajl. Mutalabni niskuza ruħu għaliex ma setax ikun preżenti llum. Ħanaqra għarrija propju fismu. Isur Lunes jixtieq jirringrazzja l-rapporter għal rapport tagħha u għacċar li użat mod tajjeb dawn ix-xarej li għaddew u l-proposta li ħarġet biha ċertament u appuntat luq tajjeb ħafna Ix-xadu tagħna jemmen li il-gruppi politiċi kważi kollha li huma rappreżentati hawnhekk għandhom ikunu jistgħu jilqgħu minn tal-inqas uħut mill-elementi ta' dan ir-rapport. Imma ix-xadu rapporter jista' jidentifika ċertu ideat li jrid isemmi mod partikolari u japprezza b'mod partikolari. Nixtieq nibda billi nsemmi il-kwistjonijiet ewlenin u mbagħad nintem fuq nota aktar pożittiva l is-Sur lunes ma jaqbilx ma timing tal-kondizjonalità. Għandu jkun ċar li, kif nur rapport bħalissa l-ebda kondizjonijiet ma qed jiġu fissati qabel bidu tal-iskema. U dan ifisser li l-iskemi ta' garanzija ta' depożitu jkunu jistgħu jitolbu finanzjar sta' 100% eh, tal-likwidità short form qabel ma jkun hemm it-taqis tal-riskju. Din trid tinbidel. Għaliex jekk inti trid titlob lill Banek Ewropew li jisalvaw pereżempju depożituri Taljani, għandhom ikunu lesti li jeżaminaw jiddiskutu is-sigurezza ta' dawk il-depożiti għaxek le li e se tirriska li laqas biex tkun fuq il-qsim ta' riskju imma dwar qsim ta', wirt. U fuq it-naqis ta' riskju għat hemm ħafna xogħol li jrid isir fuq ċertu kundizzjonijiet mod speċifiku jekk inħarsu lejn il-kixfa sovrana, din hija xi ħaġa li tisemma fir-rapport, Imma ħna nikkonsidraw li l-lingwaġġ li ntuża huwa dajjef wis irid ikun ċar li l-mutwalizzazzjoni tal-ħarsin tad-depożituri jagħmel sens biss jekk il-kwistjoni tar-riskju sovran tiġi indirizzata b'mod kif suppost. Mod adegwat, it-tieni kwistjoni sur lunes iħoss li d-deċiżjoni dwar il-sistemi bankari u miex siguri biżejjed għal xi forma ta' idis Din hija diskussjoni li għandha tkun politika. Din il-kwistjoni hija importanti wisq li nħalluha fidejn għad-delegat tal-Kummissjoni. Kemm il-Parlament u l-Kunsill għandhom ikollhom leħen li jistgħu semmu fuq din il-kwistjoni. Tielet net ix-xadu tal rix itenni li l-potenzjal tal-iskema tad-depożitu u l-assigurazzjoni tad-depożitu li tkun tista' tirkupra mill-proċeduri ta' insolvenza tiddependi l-aktar fuq leġiżlazzjoni nazzjonali u sistema ġudizzjarja nazzjonali. Għalhekk huwa diffiċli nifmu għaliex xi fond ta' assigurazzjoni nazzjonali ħajkun responsabbli biex ikopru il-telf. Issa punt naqżja pożittiv, anka meta ħajkun hemm riski li kienu ntnaqsu kif suppost, jew biżejjed, jekk u meta jiġu mnaqsa dawn ir-riski, meta sistemi bankari ikunu irranġaw is-sitwazzjoni tagħhom, Mr. Lunes toġbu l-idea li il-Fond Ewropew jinqasam fit-tnej, Din hija soluzzjoni utli li ġiet proposta minn rapporter l-ewwel terfa' responsabilità tiegħek imbagħad biss tieħu responsabilità is-solidarjetà e anzi. Il-kontribuzzjoni trid isiru fuq livell nazzjonali u anke għal Joint Based Risk Based Fund. U jekk il-kwistjonijiet ta' timing u kondizjonalità jistgħu jiġu solvuti u msaħħa, Is-struttura ta' funzjonament kif infissati u spiegati mir-rapporter jistgħu jkunu bażi għad diskussjonijiet tal-ġejjeni. Thank you very much. Grazzi ħafna. Silvi Gular. Grazzi, Zor President, grazzi l-Lester u koll għal din il-beċa xogħol kbira, delikata, peress li wieħed qed jgħix fi żminijiet diffiċli tafu kemm aħna ħdimna fil-kumitat, senejna wkoll il-kumitat, senejna wkoll l-istudju ta' mpata jiena naħseb li ta' min isem xi ftit punti biex nuri kemm importanti taw l-Unjoni Bankarja. U rapport propju jisħaq fuq dan il-bżon li nkomplu sejrim din il-ħidma. It-tieni punt huwa dak tal-istabilità finanzjarja nafu li eh, bil-mot il-mod deħlin f'dinja ġdida fejn eh, l-istabilitajiet esterni eh, huma dawk huma dawk li huma mhumiex biss diplomatiċi, jiġifieri għandna bżonn li konna xafaq komuni, sa fil-fema tiegħi naħseb li xi kultant ċertu xejriet kienu eċċessivi, ċertu nazzjonalistiċi u per eżempju tafaw mm, tafaw fil-ġemp il-ħarsien tal- Anzi, eh, rajna tendenzi biex inħarsu iktar u iktar ehm, il-min qed iġemma, ma nistax nifhem din it-tendenza f'ċertu stati membri, u allura naħseb li eh, dak li tipproponi Ester qed tbiddel ħafna dak eh, illi diġà kien hemm dak li kienu l idijat fil-kumitat jiena d ma diskutejx mal-membri l-oħra tal-grupp imma ħanejt naqra kif eh, inħossa jena u xinu ma l-ewel reazzjonijiet. Rridu nista naraw naqra eventualment kif jizvolġu l-affarijiet fih dan il-grupp u fil-gruppi l-oħra u koll. Brabta ma dak li l-Komissjoni eh, proponiet eh, ma nafx naqbat nejt. Oriġinarment il-Komissjoni kienet taħseb sistema dwar sistema illi seraħ fuq DGS illi għandaru tibda mill-banek imbagħad Eh, hemm ħafna xogħol involut eh, xogħol ta' natura tekniku ta' natura teknika. Imbagħad fuq xinu l-lan, l-lan għawnek xinu li nasorbixu eh, nasorbu t-telfiet li nħolqu likwidita, issa rapporter tejt isma għaddu jkonna zewċ fazijiet u mux tlieta. Nisħa eh, fuq l-importanza tal-likwidita u fuq il-bżon illi naġiċu kemm jista' jkun malajr. Illa li l-lan ta' din il-leġizlazzjoni u mm, li eh, ma rridux ikun paniku bankarju. U eh, rridu naraw ukoll li l-garanzije li nataw mill-leġislazzjonijiet Ewropej jibqaw emmek. Naqbel ukoll li bħal fond ta' riżoluzzjoni naqsmu ehm, eh, ma nagħmlux ma eh, noqodux nitfaw kollox kollox daqqam hemm dawk ta' zona euro u hemm ukoll oħrajn li mhumiex mm, li mhumiex daqshekk fl-istess sitwazzjoni. Però però ma rridux aqqas font li huwa huwa wis komportamentalizzat ma nafx skużawni jekk meta xed nagħmel daqshekk sens però qattajt wisħin eh, nara CNN dal-lejl u allura ma tantx forsi qed nagħmel sens Jena nishtiq ngħid li eh, il-grupp għalde, eh, il-grupp ti għaj muwiex eh, kontra dak li tiġi proposta, għanza nasab li għanna. Naraw illi ikon għal-fiduċja mill-ġdijt, rrid ikon quality review, rridu naraw naqrek ikon sistema ta' supervizjoni li triċ tiġi riveduta, s sir iktar effiċenti jaffettiva, pero irridu insaqsu l nafusna il-għala u l-kondizjonalità irridu namlu xogħol parallel jew nkella mm, jew nkella xogħol li jimxi pass pass, ġana darba kunu eh, l-estajna pitċam t-skatta, eh, jiskatta l-fażi il-tawara. Imbagħad nixtieq eh, xi ħaġa xinu sidwar xi ħaġa li konna għafas eh, Ewropew f'każ ta' falliment ta' prizi dik hija xi ħaġa tajba. Għamilna xaħġa simili fil-Capital Markets Union, eh, fost oħrajn ukoll anke fuq il-punt tal-MPLs, pero naħseb li ehm, aħna fil-pajis tagħna eh, il-Ministeru tal-Ġustizzja ingħata dan dan il-mandat ehm, U allura naħseb li sinċerament dan huwa punt li iktar taħt eh, il-mandat eh, nazzjonali mill-dak tal-Unjoni Bankarja. Nishtiq nsemmi punti uħor mandi lebda oġezzjoni kontra il-fat eh, illi ma niprovawx naqsu eh, id-djun, eh, pero ma nafx. Eh, Ija permessa din l-addizzjoni li għanna, permessa din id-dipendenza għal din l-idea li għan solvu l-affarijiet. Jena nejt li din fl-axar mal-axar kienet suppost kwestjoni rizolta mis six pack U naħseb li hemm kol min b sistema li diġa għanna jizgitxa, ġifiri rridu naraw naqra xħan għamlu. Em, id-dejn sovran eh, li rridu nikkonsidraw u u situazzjoni tal-banek, pero ma naħsibx li rridu nużaw u ma nistawx nipermettu illi nużaw l-odot zbaljati. Punt ieħor, illi semma Bernd Luke, il-kwestjoni tal-wirt li ħanħallu warajna, iġviri, jekk ħantejbu eh, ħantejbu eh, situazzjoni vera, eh, pero mm, ma nistawx pretendu illi l-banek ħaj ħajimxu mixxejn għal profitti kbar. Ġviri, dak irridu naħdu konsiderazzjoni u koll mm, rapporter, un bat għanna raġun eh, illi eh, tiftakru eh, taħt Elisa Ferreira u eventualment fuq dawn il-kussjonijiet ma tantx konna konsultati naħseb il fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw illi id-dialogu jkun trasparenti u jekk tittieħed eh, jittieħdu deċiżjonijiet issir liġi aħna rridu niġu eh, konsultati rridu kunu involuti fl-interess ta' ċittadini tagħna. Importanti li nkomplu għaddejjin b'dan il-mod eh, nkunu konstruttivi, però għal darba kif qalet rapporter ma rridux li l-kondizzjonalità jew nkella l-affarijiet jispiċċaw ehm, jispiċċaw billi ngħidu sma possibbli nagħmlu xi ħaġa u nippruvaw nsibu skużi ma naslum kien, grazzi. Grazie ħafna, Sur President. Lidia Jess hija t-tielet pilastru ta' pjan sabiex nikkumpletaw l-Unjoni Bankarja fuq livell Ewropew. Dan huwa proċess li il-Parlament Ewropew diġa qabel miegħu f'riżoluzzjoni f'Marta Marzu ta' din is-sena u diġà waqajna lura. Jiena naħseb li kwalunkwe dewmien addizzjonali huwa perikolus. Jew anka xi li wieħed idajjef dan il-proċess hija xi ħaġa perikoluża, perikoluża kemm għaċ-ċittadini Ewropej u d-depożituri kif ukoll għall-ekonomija Ewropea U nixtieq ngħid mod aktar ċar dak li semmew bisbrix il-kellima ta' qabli. Jena naħseb li din l-elezzjoni, ġifiri ta' Trump, il-President il-ġid tal-Istati Uniti, hija xi ħaġa ħad ħassibna, hija xi ħaġa tista' twassal għal instabilità fil-ekonomija dinija, u l-għar ħaġa nistgħu nagħmlu hija li nkomplu nipposponu ndewmu l nħarsu lejn din il-kwistjoni Ehm, Nkomplu raw din situazzjoni minn min perspettiva ta' politika partiġana jew egoizmu. Jien nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal dan ir-rapport li batet e, fit-tielet 3 ta' Novembru. Dom naftit 20 ġurnata meta mqabbel mal-iskadenza oriġinali u dan ifisser li għandna inqas ħin biex ikonna diskussjoni dettaljata. Għalhekk jiena naħseb li ħajkonna naġġustaw l-iskadenzi tagħna, kalendarju tagħna propju minħabba dan id-dewmien, dewmien li ġi minnaħa tar-rapporter. Jiena naħseb li bżonn ta' dialogu Irridu nħorġu b'qafas. Li ħa joħloq skema ta' depożitu Ewropea, skema li tkun effettiva u aħna naħsbu li l-skadenzi li huma proposti mill-Kummissjoni Ewropea 8 snin huma biżejjed, anzi aktar minn biżejjed, sabiex ikunu nistgħu noħorġu bil-passi meħtieġa. Noħolqu imma ma nimminawx il-ħol inta dan it-tielet pilastru. Għalek il-mistoqsija issa miex jekk edis għandix tinħoloq għabbażi tal-proposta tal komissjoni imma hemm bżonn li naħdmu b'kunsens wiesa biex ikunu nistaw nimxu l-qoddim noħolqu edis effettiva li bil-mod il-mod f'dawn it-tmin snin li ġejjin isserraħ moħ id-depozituri fl-istati membri kollha. U tkun fattur ta' stabilità anka għas-settur bankarju. Għax jekk le ħankunu qegħdin nibatu messaġġ li il-Parlament Ewropew qed jara u jgħid iva mod għala karti ġifieri. Iva għall-ewwel żewġ pilastri, ma t-tielet pilastru ngħidu iva, jaħsbu ftit dwara, forsi le eja nistennew ftit snin. Ġviri fuq it-tielet pilastru kifat. U t-tielet pilastru li zitruħat importanti għal ċittadini Ewropej u depozituri. Dan huwa messaġġ negattiv, ma rridux nibgħatu dan it-tip ta' messaġġ. Il-rapport ta' Sinjura Delanga fil-fatt qed ikompli l izbilanċ li jeżisti fl-Unjoni Ewropea għaliex b'dan il-mod id-depożituri għandhom livelli differenti ta' garanziji u ta' fiduċa. Dan ifisser li m'għandniex il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex idis jibqa' miex il qudiem Għalhekk il-kontenut, it-timing, il-kundizzjonalità huma kollha elementi importanti ħafna li morru id fit, imma il-mistoqsija hija din. Eh, il-punt huwa kif nindirizzaw, jiena ma naqbil xejn xej li li l-proposta ta' komissjoni la massimalista jew kella ambizjuża iżejjed minn flok li diskutu eżattament kif għandha tiġi applikata sa l-2024 kif nu propost. U dan ir-rapport ukoll mhuwiex konsistenti mal-pilastri l-oħra tal-Unjoni Bankarja. Għaliex ma tqis il-fatturi ewlenin li huma riskju għad-depożituri Irridu nevitaw ukoll u tevit anzi li tarmonizza il-backstops bankarji differenti bħala riżultat ta' dan titbiet mill-prinċipi li irridu naqsu l-riskju morali u mhux ikun hemm eh, diskriminazzjonijiet nazzjonali. Fl-istess ħin, il-kwantitajiet ta' idis imnezlin għal 0.4 minn 0.8 li kienet il-proposta tal-Kummissjoni. Ġvit naqsu b'50%. U b'dan il-mod ir-riskju mhuwiex mifrux u kontrollat u s-sistema mhux ħatkun tista e, tkampa b'mod effettiv meta mqabbel ma' idis li jkun aktar komplut unkunu nistaw nindirizzaw ukoll il-kriżi bankarja transnazzjonali. Għalhekk aħna favur li konna mekkanizmu li mhux biss jitħallas permezz tal-DGS nazzjonali, għalhekk m'hemmx dan il-prinċipju ta' effiċenza, għaliex xaħta għandna estensjoni tal-rabta bejn stati membri u l-banek. Minn barra dan, il-proposta ta' Sinjora Delange tfisser aktar burokrazija għal dawk li huma l-proċeduri fuq il-ħolqien tas sottofondi skont ir-riski differenti. Għandna wkoll xi kwistjonijiet legali U jina naħseb li edin nitkelmu fuq kwistjoni importanti. Għanna u koll xie kwistjonijiet legali fuq il-fat li huma obbliga hemm ċertu nies li huma obbligati jieħdu eh, self fuq il-kondizzjonijiet imġela minn pajjiż terz, minn parti terza. Nix ifakarkom li l-Parlament Ewropew f'Marzu ta' din is-sena laqa il-proposta tal-Kummissjoni u l-proċess ta' tliet stadji Bit-trasferiment bil-mod minn eh, assigurazzjoni bikrija għall assigurazzjoni sħiħa kif kol tnaqqis ta' riskju U din hija xi ħaġa li ma tissemmix fin-nota ta' spjegazzjoni. Niskuża ruħi ma fl-opinjoni, jiddispjaċini ma fil opinjoni tagħna e, ir-rapport ta' Sinjor Delanga mhix fid-direzzjoni ħażina neħħa xi punti pożittivi importanti mir-rapport ta' Kummissjoni. U ir-rapport fih ukoll ċertu punti li jħolqu problema. Li mbagħad insemmihom il-qudiem. Jena nixtieq ukoll nipproponi qabel ma nagħlaq l-interventi li nistiednu l-Kummissjoni Ewropea sabiex jiġu qudiem din dan il-kumitat biex jippreżentawna l-analiżi li ħarġu bih e, bija f'Ottubru sabiex ikunu nistgħu nitkellmu magħhom dwar diskrepanzi importanti bejn il-proposta tagħhom u l-proposta tal-Onorevoli Drang. Biex nagħlaq il-proposta ta' Sinjora Drang fl-opinjoni tiegħi hija riskju lejn eh, Unjoni Bankarja f'saħħitha toħloq aktar eh, dewmien aktar problemi u dan ifisser li s-suq bankarju farrak għal periodu twil fil-ġejjeni. Din hija politika li trid Unjoni Bankarja u Unjoni Ewropea biss għala kart u tappoġġa li l-Unjoni Bankarja tissaħħaħ biss fejn għal dawk li huma ċertu interessi bankarji nazzjonali dan huwa approċċ egoistiku ħafna u ma nagħmlux miegħu. Grazzi ħafna. On the issue of the timing. Grazzi ħafna fuq il-punt eh, dwar iż-żmien jiena diskutajt ma' rapporter eh, u naqbel eh, li konna essenzjoni limitata ta' ta' ta' skadenza l-idea illi eh, ikonna data ta' 16 ta' Deċembru biex bekk rapporter taħdem eh, kif suppost fuq dan suġġett tant importanti. Issa, l-onorevoli Lambert, l-adwa tajba l-Ewropa. Ejva, skużawni, dan mhux il-mod ta' solta kif niftaħ, pero Nishtiq nibda billi ningrazzi lil Ester għal-ħidma tagħha. Ella li Chester, jiena tassew nixtieq intik il-krettu illi inti matriċe sempliċement ehm, tagħmel xi ħaġa ta' kafka fi matrit tara l-affarijiet isir kif suppost in-numru ta' nies li tkellmu qabli il-koll ewrew illi għandhom l-istess intenzjoni biex niksbu xi ħaġa, xi ħaġa relevanti. Smajt partikolarment l-Sur Luka li jitkellem għandhom eh, tal-Honorable Loners illi għallu li ma jridux il-progress. Allura Ester, l għallu ħaġa li rrid nitolbok tagħmel hija li tażel il-maġġoranza li trid. Jiena minix eh, wisqawnek dan il-Parlament imma jenni bizzejed biex nara fil-li mhijiex idea tajba li eh, tipprova tuża kapital politiku eh, u tagħmel konċessjonijiet lin-nies li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex ħajkunu abbord. Ġifiri, eżar il-maġġoranza mbagħad nistgħu naħdmu fuq xi ħaġa jew ma naħlux ħinna illi jixtiequ l-falliment ta' dan il-proġett Ewropew naqblu miegħek mill li rridu nsibu l-bilanċ tajjeb fuq il-kontenut ehm, il-kondizzjonalità u iż-żmien u naqbel maħrajn il qalu li din miex ħaġa fakultattiva, ah, ma aħniex qed nippretendu li eh, ħansolvu eh, id-dinja permessa din l-Unjoni Bankarja sħiħa, però hija meħtieġa jekk mhux kundizzjoni. U din trid tkun ċara u tonda li hija xuħud eh, forsi xiftet kompjaċent għet jgħidu Iva, il-krizi bankarja d-diet, sana raħjar, u ma l-edux Allora, għanqodu jdejna fuq sana, jekk ma ntemmux, jekk ġifiri ma nikkompletawx l-Unjoni Bankarja. U għet jitkellem u fuq il kapaċità budgetarja tal-Unjoni, pero għawna kħet jitkellem u fuq l-importanza tal-Unjoni Bankarja. Nasib li il-sens ta' urġenza dwar dan rridu nisħuwa. Ħassejt dan u f'dak li inti ktibt eh, tal-inqas ehm, Pero xorta waħda xtaqt nisħu eh, ġifiri, dak li għanna huwa obbligu Fuq l-evaluazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni, l-interpretazzjoni li għandi hija li iktar kemm ikun hemm diversifikazzjoni, iktar kemm ikun hemm pooling eh, differenti, ikbar ħajkunu l-benefiċċji ekonomiċi. U allura mhux kull għażla hija list hija stabilizzanti eh, indaqs jew kellha li tista' iġġib l-istess effett. Jiena fit-tweġiba tiegħi eh, b-email għatlek li importanti li bħala shadows, bħala ġveri rapporters kollha involuti hawnhekk irridu naraw illi nifmu dan l-istudju tampad l-istess. Ikonna interpretazzjoni waħda fuq l-ewwel fażi aħna nemnu illi apparti mill-kopertura tal-nuqqas ta' likwidità naqblu fuq uh, mal-Kummissjoni fuq eh, il-fat eh, li għandu jkun hemm limitu maħsub fl-ewwel fażi rridu niddeċidu fuq il-capping fuq dan il-limitu ġifieri forsi nistgħu eh, nollu għal 30-40 fil-mija però din hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna diġà fażi wieħed. Fazi 2 l-interpretazzjoni eh, li tagħti inti eh, hija tajba għal dawk il-banek li qegħdin taħt eh, il-limitu tal-SSM ġviri l-banek sistematiċi nafu bijom. Pero hija ngħidu li għandek banek li jidħlu fil-kriterji tal-SSM. F'dak il-każijiet ikollok bżonn skema ta' garanzija oħra u allura ikollok tixtri il-kopertura sħaħ u mhux biss id-differenza. Ġifiri, jekk inti trid eh, tiġielet eh, niri nar żgħir eh, il-forza ta' tifit nar ta' dak ir-raħal, ta' dak il-lokal biżejjed imma jekk inti għandek nirien kbar, għandek bżonn nirriżorsi wkoll ta' bliet oħra madwar biex tipprova titfih, titfihom. Allura nemmen li rrit ikonna skema b'saħħitha ta' risigurazzjoni. Eh, naqblu wkoll fuq it-naqis ta' riskju eh, u tafu li aħna konna ta' sew eh, punti jużi sħaqna fuq dan il-punt Pero jena, inni nisma id-diska li jem nies illi jgħidu sma jem nuqqasiet fi sistema għadna mandarizzajn jomx u jena nishtiq ndura fuq il-kollegi ġermanizi. Għawnek, Ent, mux għax għandek eh, ħafna banek eh, sovrani dajfin, un bat għandek sistema ġermaniza b'saħħita tajjeb, naħseb eh, illi l-iktar istituzzjoni perikoluza li għanna fl-Europa hija u għad-Deutsche Bank, u jek minn iċter zbal, Deutsche jfisser Ġermanis, u ġvera, ġvera jen u attenti dawk il-qed ehm, jħarsu eh, lejn settur bankarju eh, f'daw l-ikraħ eh, f'ċertu partijiet tal-Ewropa naħseb aħjar l-ewwel ħarsu lejn it li għandhom fajnihom flok ix-xara fajn ħaddieħor. Jiġifieri naħseb illi id-diska li pruvaw ta' ta' ħut illi qed jippruvaw ġaruna x'nifmu ħaġa. Hemm diski oħra għaddejjin. Ġifieri il-fat eh, illi eh, din il-kussjoni ta' tnaqqis eh, ta' riskju hija importanti vera rridu neutralizzaw ir-riskju mhux qed ngħidu li le dan huwa obbligu u anke CRD u l-PRD dak kollu li għamilna, però ma kienx biżejjed nafu li għandek tar tekst, però jiena sinċerament minix komdu b'dejn is-sitwazzjoni. Illi snin wara l-kriżi għadna għatanna banek bħal Deutsche Bank u banek Italjani illi tassew u ma ta' tħassib. U allura nistgħu ngħidulkom illi tistgħu serħu fuqna għal lista fuq il-kondizjonalità u ma rridux noqogħdu ħafna battibek fuq jekk il-kondizzjonijiet ġew ximħarsa hawn jew eh, band oħra, allura forsi hawnhekk ma nafx ta' min li nużaw implementativi flok delegati, però dak huwa iktar element politiku li rridu nikkonsidraw. Barra minn hekk hemm istruzzjonijiet fuq delegati għal kontribuzzjonijiet bbażati fir riskju tajjeb imma rridu nżidu xi elementi partikolarment eh, xi ħaġa fuq eh, calibrated exposures. Esther. inti semmejt ukoll fuq il-kontribuzzjonijiet eh, esposti għatenna li dawn jistaw kunu proċekliċi, pero dan mhuwiex argument validu bizzejiet, għal għaliex dan jista' jiġi konsiderat mm, billi eh, nintroduċu miżuri illi jiġġieldu dan l-aspett kontro ċikliku. Naħseb li rridu nibdew ke billi naraw naqra jekk il-mira ta' punt minja 8% b'mod għabbażi regolari hijiex dik it-tajba. Mbagħad naraw naqra jekk il-kussjoni tal-liġenzja tal letena tal-banek, naraw naqra jekk naraw naqra li ndaħlu sistema simili għal dik tal-SRM biex ikun hemm biex nizguraw illi euro f'pajis ikolla l-istess valur f'pajis ieħor. Relevanti minn dak il-pajis ieħor. Xikun. Jew li ma jkun. Naħseb eh, din eh, il din il backstop eh, rridu neħduha fl-imkien ma, sistema ta' depositi, rridu naraw naqraw ukoll jekk l-entitajiet to big to fail miex eh, qed jiġu indirizzati, każijiet bħal Deutsche Bank u oħrajn rridu naraw jekk is-sistema jekk il-proċessi differenti għandna fis-sistemi eh, u mhijiex ehm, mhux konformi. Issa, mbagħad hemm ukoll il-fatt li ehm, rridu nikkonsidraw data skadenze, sa dan it-tant irridu naraw li ikonna l-istess interpretazzjoni fuq l-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni u naraw li fimna kull element ta' dan l-istudju. Però rridu kun ċara hawnhekk, aħna rridu nkunu parti mill-koalizzjoni ta' dawk li jridu iridu il-progress, progress vera, illa li jiex Sassew nemnu f'dan. U smajt ħafna ħrajn li jaħdmu f'dan l-istess spirtu ġifiri, eja naħdmu fuq dan u eja ma niprovawx inħallu lil dawk li jridu lil din ħaġa tmut waqfuna. Sassur Zanni. Junisko. Grazie ħafna, jenu kon nishtiq naqat ma' ringrazzjamenti l-rapporter għal ħidma li prezentatinna u nimmaġina li dan ix-xogħol ħadila ġimmat u xhur ta' ħidma. Iltqajna kemm il-darba informajna ruħna fuq il-possibiltajiet differenti aħna qrajna il-proposta tal-Kummissjoni u aħna ħankun qegħdin niddiskutu aktar fid-dettall għaliex il-problema prinċipali ta' dan din id-dispożizzjoni jiena personalment nemmen li din hija l-problema ewlenija li qed timmina li il-zona euro l-Unjoni Ewropea jimxu u dimu dan huwa għannu ta' politiku ta' viżjonijiet politiċi differenti, modelli differenti li jeżistu fost il-setat politiċi differenti. Sa' dawn il-differenzi rajnijom u ħankomplu narawhom fuq dan il-rapport li suppost qed jirrappreżenta il-kompletament tal-Banking Union tal-Unjoni Bankarja wieħed mill-iżjed proġetti importanti fiħdan iż-żona euro li politikament min gverna investa ħafna fuq u wieħed minn dan huwa wieħed minn dawk il-proġetti li b'xi mod jew ieħor għandu jistabilizza s-sistema bankarja u jagħmilha aktar sigura. Jiena naħseb li dan għandu jkun lan li għandna f'moħħna aħna meta qed naħdmu fuq dan it-tekst. Jiena personalment, mod ġenerali, et nara u et nara li ħajkun hemm ħafna diffikultajiet li sabiex ikun nistgħu neħu għaliex l-approċċ eh, tal-grupp tiegħi u il eh, jiena shadow rapporter ħajkun pożittiv ovvjament aħna ħajkonna kritika pozittiva u konkreta, imma minix qed nara il-possibilità li konna ftejn politiku kemm fiħdan il-Parlament kif ukoll fil-Kunsill fuq dispożizzjoni li verament tista' tistabilizza u ittejjeb is-sistema. Il-biża hija li għal darboħra l-muntanja tal-Unjoni Ewropea tispiċċa toħloq xi ħaġa li hija żgħira ħafna, ma xi ħaġa żgħira li hija perikoluża li timmina l-istabilità li turi li hemm ċertu punti li ma naqblux fuqhom li nistgħu ġew attakkati fuqhom. Issa dwar il-proposta aħna mbagħad ovvjament għan ippreżentaw proposti oħra l-elementi. Din hija bażi ta' xogħol, imma fl-opinjoni tiegħi ehm, struttura diġa dajfa tal-proposta tal-Kummissjoni ħadd kompli t-dajf. Hemm xi titjib, pereżempju, li jinnaqsu il-proċess kollu kemmu minn tliet fażijiet tal tnej ċertament dan huwa aspett pożittiv ta' simplifikazzjoni sabiex ikunu nistgħu naslu kemm jista' jkun malajr sabiex ikonna sistema li jopera għal kapacità sħiħa tiegħu. Imma minnaħa l-oħra nara anka fl-użu ta' termini fċertu emendi, ġviri il-tfassil, hemm riskju li indajfu il-proposta bet inti tajt liquidity support minn flok funding. Meta minn flok loss cover najdu excess loss cover, ġviri meta t-neliminaw referenzi kolla għal fully mutualized approach, jina għek etnara periklu. Fuq ċertu suġġetti partikolari, li l-in mill-istruttura li jena naħseb li hija komplikata iżejjed sabiex tkun effiċenti din l-iskema bejn id-def li huwa maqsum f'sottofondi u eh, fost l-iskemi fondi nazzjonali huwa komplikat wisq biex ikun kredibbli fl-opinjoni tiegħi. Jina fil-fatt jekk qed naqra sew dal hawn fil-proposta, il-joint capacity, ġifiri il-kapacità mutualizzata, ħatkun biss ta' 0.2% ta' total ta' depositi li jridu jkunu garantiti fiħdan is-sistema. Jina qed nara ftit jekk għan fuq strument li kopri jew li sta jkun utli f'każ ta' kriżi sistemika. U fl-opinjoni tiegħi jekk din il-perċentwali tista' tiżdied mod sinifikanti, sabiex il-joint capacity tilħaq 0.8% tad depositi xorta waħda mish biżejjed għaliex. Għaliex eh, għaw ħaġa nieqsa punt fundamentali sabiex nagħmlu kredibbli din il-proposta. Iġviri, public backstop. Aħna tkellimna eh, dwar da meta ftit xurilu aħna tqajna ma' rappreżentant tal-FDIC tal-Istati Uniti li ħas li eh, li kollok public backstop hija xi ħaġa eh, fundamentali għax tagħti kredibilità għal fatt li f'każ ta' kriżi sistemika dan l-istrument jista' jkun utli jista' jaħdem u li f'kull każ il-kontijiet kurrenti ta' ċittadini ma jkollhomx riski kunu sikuri. Il-kriżi bankarja fl-Istati Uniti fl-2008 Eh, swit 100 ta' biljuni ta' dollari lill-Amerikani li naħsbu li nistgħu insolvu problema ta' kriżi sistemika mingħajr ma jkollna public backstop fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa tal-ġen mhix ħaġa kredibbli għanna istituzzjoni fiħdan eh, l-Unjoni Ewropea li għal-Bank Ċentrali Ewropew u fl-opinjoni tiegħi din għandha eh, tkun eh, l-public backstop tal-aħħar resource u b'dan il-mod tkun tista' tagħti kredibilità li dan l-istrument u verament il-kontijiet kurrenti ta' ċittadini tagħmilhom sikuri. Tista' tkun risposta li tikkonvinċi eh, fuq l-istabilizzazzjoni tas sistema bankarju taż żona euro u tkun verament tista' twettaq bisieħ u tikkompleta l-Unjoni Bankarja Jekk ma jkonniex dan it-tip ta' approċ, jekk ma jkonniex dan it-tip ta' strument, il-Bank Ċentrali Ewropew tista' tkun l-unika strument, eh, l-unika istituzzjoni fid-dinja li tista' tipprintja l-euro għall-euro tista' tajt dawk il-numri eh, virtuali li qegħdin taraw fil-kont kurrent tagħkom huma garantiti minn istituzzjoni li fil-fatt għandha dritt li tipprintja dawk il-dak eh, il-flus u dan jista' jwassal sabiex l-istrument ikun jista' jaħdem aħjar. Fuq l-introduzzjoni ta' payment commitment sawek ukoll għandna mistoqsija. Aħna ċerti li f'każ ta' kriżi sistemika, i sistemi u l-banek ikunu jistaw jirrispettaw dawn il-payment commitments. Jina għandi imma mistoqsija fuq dan. Dawn huma li punti importanti li nixtieq nenfasizza fuq kif bħala grupp aħna nixtiequ naħdmu fuqhom sabiex intejbu din il-proposta. Ni jina naħseb li f'din il-fazi tal-bidu għada miex bizzejed biex tigarantixxi l-istabilità, miex bizzejed biex tigarantixxi dak li aħna għanna bżon sabiex intejbu u nistabilizzaw aktar is-sistema. Grazzi. Grazzi mux għetnara ma tal-INF, għallura nibdew bil-proċedura KHDI, nibdew l-ewel bis-Sur Grazzi ħafna, Sur President. Ħana prova għanżom kemm jista' jkun fil-qasir, la benet nixtieq nirringrazzja l-rapporter, is-Sinjora Delange, illa li xamlet xa l eċċellenti. U eh, rridu nejdu li l-Kansil qasbis beda kif suppost id u eh, rapporter bla bazz Mwata eh, għalbieni għatfet sew permess dan ir-rapport. Għasib li għana bidu tajjeb, ma rridu nqisuh biss bħala punta tluq. Sinjura Delange għamlet l-almutaħħa fi żmien li kellha f'settur fejn verament għandna bżonn soluzzjonijiet effettivi kif narajjena u l-arfien iktar il rekonaxximent ta' skema ta' garanzija nazzjonali li rridu komplu nkawdu minnhom li jrid jiġu misħu. Imbagħad hemm kwistjoni tal-periklu morali li dan kollu u kol jista jisperċa fuq level Ewropew u eh, li jista forsi jagħti jifem li eh, iswieq ma jridux jerfu riskju manfushom Rridu għal-daqstant nħabberku iktar jekk rridu eh, xi tip ta' armonizzazzjoni Ewropea ta' settur rridu eh, saħħu ċertu elementi eh, li għana fit-test permessa mendi, pero dawn huma l-kol punti ta' sew politiċi u rridu nieħdu biżiet żmien biex niddiskutu is-sistema kif suppost, kif ħa taħdem jidis jiddependi ħafna minn eh, studju ta' impatt kif suppost, u naħseb dak li sar mill-Kummissjoni mhux biżejjed ta' għandna ħafna mistoqsijiet li jridu jitwieġbu x'un effett ta' sitwazzjoni eh, daqs fuq eh, su x'inhu ma x'inhu l-effett ta' riski li għandna fuq l-istati membri fuq sistemi ta' solvenza fl-istati membri naħseb li l-istudju tampat li sar mill komissjoni mhux sis b'saħħtu biżejjed għal-ħidma tagħna. Nħeġġu l approċċ għal sarħan il-moħħ u risegurazzjoni dwar il-kondizjonalità u dwar il-garanzija napoġġaw ir-rapporter fl-isforzi tagħha. Ella li għaxe Hawnhekk irridu nibatu messaġġ biex insibu soluzzjoni effettiva bilanċata. Senjora Provanx Beres, grazzi ħafna. Sir President, grazzi wkoll li rapporter resqet eh, fl-aħħar, eh, fl-aħħar eh, ħaġa li tamen atturi f'din f'din il-kwestjoni. U li l-Parlament kif kontet ngħid jista' jkollu pożizzjoni li minna injedu dibattitu, pero rrit ngħid li dak li smajna smajna bosta ġurnalisti ġifiri li nxillom kollom l-istudju tampat qabel ma sallinna ma nafx forsi problema ta' kif jaħdmu l-affarijiet ma dik parti. Eh, nasib l-approċ li etressa eh, rapporter u approċ eh, Minisfer isfera l-fuq mentre l-idea ta' l-Unjoni Bankarja kienet dik ta' minn fuq għal-isfel. Metta aħna nedejna dan il-mekkanizmu kien hemm viżjoni globali kważi sistemika ta' dak li għandu jkun it-tlet pilastri li formaw l-Unjoni Bankarja aħna għamilna mm, il-garanzija ta' depositi eh, u koll u kien hemm il-biża li eh, imbagħad eh, kien hemm xi stati membri provaw sibu soluzzjoni għal dawk il-biżat. Allura naħseb illi. Issa speċajna b'dan, b'dan is-sens li jisol l-Unjoni Bankarja ġembet eh, u eh, forsi madniex eh, et madniex immirati bizzejiet fl-approċ tagħna. Hawnhekk l-idea hija li ċ-ċittadini inserħu l moħħhom u s-sistema li konna tkun biżejjed b'saħħitha u msejsa biżejjed fuq solidarjetà. Nixtieq ngħid fuq il-kondizjonalità eh, nistaw naħdmu fuq dan il-punt anke permess tal-emendi u kontenta nisma illi fil-fatt eh, ġew estiżi id-data skadenza. Nishtiq nejt u koll li jena mħasba bit-telet fazi ta' mutualizzazzjoni sħiħa li inġembuhom u jew kalla illi naddu għala t-delegata ma naħsebx illi din hija parti mill-viżjoni ġenerali li aħna naraw jew konna nqisu fil-mekkanizmu eh, oriġinali rridu eh, naraw li jkun hemm eh, speċi ta' ehm, countdown imbagħad irrid ngħid illi fuq il-backstop dan il-kunsill jidher l-istaġna jew tal-inqas m'hemmx progress sostanzjali naħseb il-Parlament irid iqis dan ukoll mill-qrib. Però kuntent, kuntent il-qegħdin fil-qalba ta' l-evalwazzjoni ta' dosja tant importanti. Grazzi ħafna, Beres. Issa l-kelma l-Vice President Sur Peter Sami. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Als wir die Diskussion Grazzi ħafna, Sur President. Meta bdejna niddiskutu l fl-ewwel round ta' diskussjonijiet jiena semmejt il-fatt illi irridu l-għanijiet kollha sabiex inżidu l-istabilità fl-istati membri kollha għalhekk ma jkunut li għal ħadd li jkollna żieda ġenerali fil- fil-livell ta' stabilità, però nuqqas fil-pajjiż individwali. Naħseb illi la bozza rapport qed jipprova jagħmel din id-distinzjoni meta ħarsu lejn garanzija ta' depożitu stabli f'xi pajjiżi rridu irridu nippermettulhom jkoplu fil-futur, però fuq livell ta' Unjoni Ewropea rridu nasal xi ħaġa li ħafna mill-gruppi jaqblu dwarha, irridu aktar sigurtà fuq livell Ewropew. irridu nara kif ser niformulaw dan irridu ħarsu l ċertu kwistjonijiet speċifiċi u jiena nixtieq nipprovdi xi suġġerimenti. Fil-proposta mis sinjura Delange, jekk naraw li hemm problema f'pajjiż illi jfisser illi se jkun hemm appoġġ Ewropew, ikon hemm il-flus mhux ġejjin biss mill-fondi nazzjonali, imma minn dak Ewropej ukoll. Kif nistgħu nerġgħu eh, niffinanzjaw dawn il-fondi jekk ikun hemm kriżi oħra? Mhux għajr ikun hemm creditor status bħala IMF. Irridu niżguraw li jkollna riżorsi disponibbli kemm jista' jkun malajr Jekk inħarsu lejn il-livell Ewropew, irrid ħarsu lejn is-sezzjoni nazzjonali Ewropizzata. Kif ser nindirizzaw pajjiżi li għandhom sistemi differenti se jkollna sistema waħda nazzjonali Ewropizzata jew inkella se jkollna sistemi differenti. irrit nagħmel komment dwar kif jistgħu jintużaw dal-flus. Nirringrazzja lis signora Delanke tal-li semmit miżuri alternattivi. Irridu però naħsbu wkoll li l-in mis-sistemi ta' assigurazzjoni istituzzjonizzati. Rridu naħsbu f'miżuri oħra għal pajjiżi u sistemi bankarji. Din għadha tkun possibilità. Naħseb irridu nasbu wkoll dwar il-fatt li jkun possibbli li il-garanziji jintużaw f'każijiet fejn bank jinsab diffikultà u il-klijenti kollha jridu jiġu trasferiti lejn bank ieħor. Irridu nipproteġu l-klijenti sabiex ma jitolfu xejn però din hija xi ħaġa illi naħseb illi nis ikun tajab li nużaw il-garanzija li hija għax ikun mod effiċjenti sabiex nindirizzaw din it-tip ta' problema. Dan ifisser li eh, l-klijenti jkunu protetti mingħajr ma jitolbu il-flus. jina kontent li se jkun estensjoni u jina ħerqalli kolna diskussjonijiet ulterjur ma' rapporter. Issa, is-sur Tode. Iva, grazzi ħafna. Jina kont sorpriz mod pozittiv bir-rapport għaliex ħafna mill-punti pozittivi ġew ndalu fir-rapport Naħseb li hija kwistjoni diffiċli u għanna impetu ġdid issa. Eh, Sir Lamberts ma duxawn, pero u għandirizza mistoqsija Bod speċifiku li l-kollegi ġermaniżi naħseb li fil-passat aħna dejjem ħadna approċ Ewropew u ma dżajna illi minn flok il kellim jgħid qed nara l-kollega. Jekk hemm xi riski rridu nirrikonoxxuhom u naħseb illi l-ispirtu ta' trattati Ewropej u li ħarsu lejn il-livell Ewropew u naraw jekk dan il-livell huwiex dak tajjeb Din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu għal kull kwistjoni, irridu nużaw l-għodot it-tajba, irridu ħarsu lejn it-trattati hemm il-prinċip ta' sussidjarjetà u fit-trattati għandna wkoll eh, responsabilità għal azzjonijiet u għalhekk illi nifukaw fuq eh, kwistjoni nazzjonali jkun ta' benefiċċju. Irridu nsibu il risposti tajba sabiex nindirizzaw ir-riski eżistenti. Jina nixtieq ngħid illi il-proposta illi il-Sinjura Delanka inklutiet hawnhekk hija sejra fid-direzzjoni tajba hemm kwistjonijiet urġenti li rridu nifukaw dwar fuqhom. L-esperti ilhom jgħidulna għal snin twal illi hemm distorsjonijiet minħabba nuqqas ta' kapital propju. U hemm riskju ġodda issa minħabba rati ta' interess baxxi hemm tipi ta' investiment differenti dan kollu iwassal għal riskju dan irrid jidħol kollu fil-pakket. Jekk irna xilna nagħmlu dan ikollna bażi ġdida tajba ħafna sabiex nibdew diskussjonijiet, però jiena nappella sabiex ma nargumentawx minn perspettiva nazzjonali, però minn perspettiva Ewropea naħseb l-aħħar kwistjoni hija il-kwistjoni tal-proporzjonalità għal ġdinja xi ħaġa li hija importanti u rridu niżguraw li l-miżuri kollha jkunu proporzjonali. Irridu nieħdu konsiderazzjoni kwalunkwe struttura illi hija diġa eżistenti. Sistemi nazzjonali eżistenti ta' garanzija ta' depozitu m'għandhomx jitfarku. Irridu naraw jekk hemmx dawn is-sistemi u mbagħad niżguraw illi iċ-ċittadini huma protetti madwar l-Unjoni Ewropea fil-futur grazzi ħafna li Sur Torre. Hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu le nadi il-kelma lura li rapporter. Grazzi ħafna lil kollegi illi enfasizzaw huma il-punti sensittivi f'dan id-dossier. Però jiena napprezza dibattitu miftuħ u sinċiri li kellna speċjalment dawk il-kummenti li huma diġà tekniċi dwar il-kontenut ta' rapport għaliex dan dawn jajnuna sabiex nimxu l-qoddim. Jiena naħseb illi kwistjonijiet tekniċi bħal book transfer fidejn l-SRB, però f'kooperazzjoni ma' sistemi nazzjonali, ovvjament, hija ideja tajba ħafna nitkellmu dwarha Għalek nirringrazzjakom għal dawn il-kommenti. Nishtiq najt xi żewġ affarijiet dwar il-ħbib tagħna tax-xandir li għamlu xogħol tajjeb ħafna, kien hemm ħafna verżjonijiet ta' rapport, però jiena ma prezzajċ illi koordinatur tas-soċjalisti ippunta sab subaħ ir-rapporter jekk nara il-verżjonijiet il-ħarġu u l-kon nafu li li f'dal-parlament ikun hemm ħafna leaks dawn il-verżjonijiet kienu għall-inqas ta' 10 tijem qabel ma ippreżentajt ir-rapport. Tistgħu taraw li f'dan il-verżjoni il-tfassil kien xi ftit iktar b'saħħtu me fasil illi għażilt fl-aħħar rapport peress li jina ħriġt uffiċjalment l-aħħar rapport jiena naf illi ilik ma ġiċ minn għandna jiena mandi lebda interess li najt minn fenġiet, pero jiena nishtiq najt l-koordinatur tas soċjalisti illi seta jipponta subaħ lejn ħattijħor. Dwar il-kontenut tar rapport issa Jina herqana fil-fat illi nara l-qari tal-Kummissjoni u l-analizi addizjonali li jamlu ħafna bil-debattitu dar madwar din l-analizi għalhekk nisper nisibu nsibu żmien u l-mod xieraq biex nagħmlu dan però huwa ċar illi f'paġna erba huma semmew illi il-riassigurazzjoni eh, obbligatorja tmur li l mill-self obbligatorju. Dawn huma l-kliem illi qegħdin fil-evaluazzjoni addizzjonali. Nasib li dan huwa importanti għaliex kollegi l-ambizzjoni tiegħi qatt ma kienet illi dan isir strument iżar milli fil-fatt u l-saħħa ta' dan l-istrument għandu jkun l-istess, però rridu nkunu onesti dan din mhux is-soluzzjoni se solvi problemi kollha tal-istabilizza fis settur bankarju fl-Ewropa. Però naqbel f'termini ta' proporzjon tal-Unjoni Bankarja jridu nkunu ċari dwar dak li qed nitkellmu. Naqbel ma' Filip Lamberts illi qal li tkellem dwar il-banek sistemiċi kbar u kemm hu xieraq kemm ixir għattini fażi il qed imbasru għal dawn il-banek ejja nkunu realistiċi dawn il-banek se imorru f'riżoluzzjoni mhux insolvenza dawn huma affarijiet irri niddiskutu bejnietna il-kwistjoni ta' skadenzi għal-elementi kontenta li, li Solvenija kont flessibli hemmhekk l-ambizzjoni tal din is-sistema miex iktar baxxa mill-ambizzjoni ta' sistema ta' Komissjoni Ewropea. Aħna diskutejna s seta jiena mhux qed innis mal- 0.8% il-0.4 tal-DGSS nazzjonali u 0.4% tal-Fond Ewropew huma l-istess ħaġa huma maluqinu jikoperaw f-sistema Ewropeja. Meta nirreferu mal-0.4% tal-Fond Ewropew qed ngħidu li il mhux se jkun hemm kooperazzjoni mill-0.4% tal tal-nazzjon tal-DGS nazzjonali. Dak li niprofa nagħmel u li niprofa nsib mod kif nirganizza ir-responsabiltajiet fuq livell nazzjonali u dak Ewropew. Dini, dan huwa l-unika mod kif din is-sistema tista' taħdem. Xuħut forsi ma jaqblux ma dan, pero din hija sistema bażi ta' solidarjetà u responsabilità Ewropea kif ukoll dik nazzjonali. Nishtiq u koll nirrispondi l-kollega ta' grupp soċjalista meta tkellimt dwar il-livell nazjonali 100% tal-problema tal-problemi dis-sistema se jkunu solvuti. Din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu flimkien kif nistgħu norganizzaw dawn ir-responsabiltajiet fuq livell nazzjonali u Ewropew fiħdan sistema waħda Ewropea li għanda l-istess seta bħal proposta li l-Kummissjoni Ewropea għamlet. Silvi, il-qafas ta' insolvenza huwa fil-fatt xifti ta' ambigu. Ijat edin fidejn il-Ministri tal-Finanzi u dan huwa diffiċli. Deġa minnaj ma kunu fidejn il-Ministri tal-Affarijiet Interni u l-Ġustizzja wkoll l-insolvenza hija prinċipali sabiex insolfu dil kwistjoni għalhekk aħna semmejnija aħna ma provanix noħorġu blista ta' kondizzjoni li ta' Anzi, ħriġna bil-lista ta' kondizjoni tal hija relevanti għal kwistjoni. L-insolvenza titħol hawnhekk. Jiena nipproponi illi f'termini ta' eh, tnaqqis ta' riskju in ti Silvi saqsajni dan huwa b'mod parallel jew eh, huwa limitu fis-sistema b'dan il-mod ikollna il fażi tal likwidità sabiex norganizzaw din il-kwistjoni u dan jajna f'termini ta' żmien. Kien hemm mistoqsija dwar kellna anzi mistoqsija li ġiet Missur Zinon dwar jekk hemmx DGSs. Issa taq mill-kamra lek nitkellem direttament miegħu naħseb li huwa importanti dak li huwa importanti huwa l-ordni tal-flowback. Um, reverse order. Jina ħerqana li konna ħafna iktar konverzazzjoni fost il-kollegi dwar din il għalek għalhekk ringrazzjakom da ma kienx it għal għalkemm ħat ħafna żmien però dan għadu l-bidu grazzi ħafna. Signora Delange, dan huwa l-bidu naqbel miegħek. Qatt ma saqsejt il-Kummissjoni kiex tuqux jitkellmu. Aħna qbilna ma' segretarjat li ma natux il-kelma li l-Kommissjoni sakemm mhux partikolarment interessati li tkellmu ma' le. Grazzi. Qabel ma natikom l-iskadenza dan ir-rapport jiena nixtieq nitkellem dwar l-iskadenza tal-Unjoni Bankarja. Jiena nikkonferma l-iskadenza tal-emendi il-16 ta' Diċembru il-diskussjoni sir fit-12 ta' jannar il-votazzjoni u se tkun fil-25 ta' jannar u fil-plenarja sessir fit-tini sessjoni plenarja ta' marzu. Għal skadenza ta' IDIS, il-skadenza 16 ġembru kol, diskussjoni fil-25 ta' jannar u l-vot fil-komitat għadu jrid jiġi konfermat fl-aħħar mill-aħħar jina ngħid li f'nofsi ara se jkollna laqa ma' sur Andrea f'dan il-laqa tal-komitat. Għalhekk waqfu il-laqa għal nofsija.